good afternoon, everybody. If we could uh, Il-wara nofsinhar it-tajjeb, sinjuri, jekk joġokom ħudu il-postijiet tagħkom ħanibdew. Niftaħ il-laqa u nitlob jekk hemm xi jekk nistgħux nadottaw l-agenda minix qed nara obġezzjonijiet, allura nista' nkomplu t-tieni punt għanna napprovaw il-minuti tal-laqat tal-14 April, it l-ewwel 2 ta' Ġunju 28 ta' Ġunju. Memx kummenti mela nifhem li għadu ġew adottati. Bat għanna l-avviżi tal-President memx kontenta id najt, it-tajt il-President, u issa allura l-raba punt li huwa l-adozzjoni tal-abbozz ta' kalendarju 2011 tal-laqat tal-Kumitat Ekon. Suppost irċivejtuh fil files ta'kum dan ġiju approvat mill-koordinaturi fis-6 ta' settembru jekk hemm xi obġezzjonijiet jekk joġobkom ejdulna bihom qabel tmiem din il-laqa tal-lum inkella nifmu illi m'hemmx e, obġezzjonijiet u li ġew aċċettat. U allura nista' ngħaddi għal ħames punt u jiena kuntenta li qiegħda nagħti merħba l boħra. Jean-Claude Trichet, President tal-Bank Ċentrali Ewropew, u li kellu l-laqamana fil-21 ta' ġunju għanna la oħra miegħu fi 30 ta' novembru li ġej. Allura dan sar viżitatur regolari fostna. Dan li kelli xinajt, is-sur Trichet se jkellimna bħas għal xi kwarta jaġġornana fuq l-izviluppi, f'dak li għandu xaqsamma l-istrateġiji, anka dwar il-politiki il fiskali, ħajkunu parti mid-diskussjoni, un bat ħan diskutu koll dwar governanza ekonomika dwar ċerti kwistjonijiet u mbagħad wara ikun hemm mistoqsijiet u tweġibiet ħaj hemm wieħed punt ħames minuti għal mistoqsijiet un mbagħad ikunem hemm risposta ta' tliet minuti u nofs u nixtieq ngħidilkom fil-mistoqsija ta' minuta u nofs għandkom tagħmlu biss mistoqsija waħda għax mhux ġust illi ikollna Eh, ħafna risposti, mistoqsijiet komprensivi, eh, eh, ħafna mistoqsijiet f'waħda. Grazzi, <coughs> Sinjura, Sinjura President, <coughs> Onorevoli membri, et ikonna laqa regolari fi żmien ta' progress konsiderevoli fl-Ewropa dwar kwistjonijiet ta' governanza ekonomika u regolamenti finanzjari. <coughs> U nixtieq jekk tippermettuni nifraħ il-Parlament Ewropew, speċjalment dan il-Kumitat, għall adozzjoni tal-pakkett ta, ta, ta' Financial Supervisory Package tal-Unjoni Ewropea. Li naraw il-Parlament li ħadem dwar il-kwistjoni jagħmilha ċara li din l-istituzzjoni verament għamlet qabża ħaf kbira l qoddim fir-wol tagħha wara trattat ta' Lisbona. Il-Parlament kien instrumentali biex naslu għal riforma ambizzjuża għal perspettiva Ewropea vera. Bħala istituzzjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew japprezza ħafna l-isforzi u l-appoġġ tagħhom f'dan id-dwar. U anka ikolli ngħid nappoġġjaw grazzi tal-appoġġ tagħkom. Pakket leġislattiv ieħor fuq il-mejda tal-Kummissjoni tagħkom dil-ġimgħa hija riforma ta' governanza ekonomika. Jien għandi fiduċja kbira fil abbiltà abilità u l-rieda tal-Parlament illi jkompli għal-approċ Ewropew għal dan il-fajl. Anka hawnhekk aħna għanna bżon qabża kbira l qoddim fil-kwalità biex ikollna naħdmu fis-assuq Ewropew fost is-27 membru e, Ewropew biex bekk e, dan niżguraw li jkun parti integrali mill-Ewropa. Jien ukoll illum qed natikom l-opinjoni tal konsi tal icb dwar is-sitwazzjoni kurrenti ekonomika. Imma qabel nixtieq nifoka fuq żewġ kwistjonijiet. Ir-riforma tal-qafas ġenerali finanzjarju u monetarju kif ukoll il-futur tal-, tal, tal tar-regolament tassu finanzjarju. Ħan nibda l-ewwel bl-iżviluppi monetarji u ekonomiċi. Fi Ġunju fil-laqa li kellna kien hemm dejta li daħlet illi tagħti e, ton iżjed eh, iktar e, pożittiv. L-ekonomija eh, żdiet għal wieħed fil-mija fl-ewwel erba' xhur għal qudiem aħna nistennew li r-recovery tkun ikt aħjar u li ikompli il-momentum u titkompla, tizdiet iċ-ċertezza. Ir-rata fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 1.6 fil-mija fl-awissu li xejn is olja minn dik mill-figura ta' 1.7 li kellna fl-Ulju Dan huwa skont l-espettazzjoni tagħna għal qudiem ir-rata tal-inflazzjoni tista' eh, titla' xi ftit fi żmien qasir imma tista' tibqa' moderata f'dak li għandu x'aqsam mal-policy relevant medium term horizon. Fl-opinjoni tagħna riski ta' din l-idea għal qudiem hija ftit lejn l-oli L-analisi monetarji tagħna tikkonferma illi l-pressjonijiet ta' inflazzjoni eh, fuq żmien medju baqgħu kontrollati din dan huwa rifless e, eh, mal tkabbir batut li jen li għandu xaqsam ma' flus u kreditu. Tkabbir is, e, li huwa kontrollat fis-self qed jaħ fatt li tkabbir pożittiv fil-familji imma qed ikompli jkun hemm eh, eh, attenzjoni għal kif qed jimxu l-intrabriżi tagħna. aħna se nkomplu wkoll eh, operazzjoni, tlet operazzjoni tradizzjonali ta' fine tuning f'dak li għandu xaqsam mal-bqija mal, mal ta' dis-sena meta eh, l-operazzjoni ta' rifinanzjar ta' siċċuru u ta' 12 il-xar jimmatura u da biex il-tranzizjoni tkun aħjar. Permezz tal-Securities Markets Program aħna komplejna n-intervjenu fċerti ammonti moderati fċerti setturi tal-euro u dan jimxi ħafna biex aħna nkomplu ntejbu l-funzjonament ta' trasmissjoni tal-politika monetarja. B'mod ġenerali l-Kunsil Governattiv jara l-istans ta' politika monetarja kurrenta bħala akkomodativa. U allura l-interessi importanti tal-ECB huma f'postom nishtiq ninfasizza l darbohra illi il-miżuri non-standard li ittieħdu mill-euro system waqt il-perjodu ta' tensjoniet ta' suq finanzjari li kienu tant akuti, akuti u ma' konsistenti ħafna ma' l istabilta tal-prezzijiet kif inhu mandat u li huma temporani fin-natura tagħhom Aħna l-ura nitolbu il-pajjiżi kollha biex jieħdu konsolidazzjoni b'saħħitha u kull konsolidazzjoni fiskala fiskali li tista' tiġi għandha tintuża biex ikollna progress iktar f'saħħtu. Issa, Senjor President, għan itkellem dwar topik speċifiċi nibda bir-riforma tal-finanza ekonomika. Il-President Van Rompuy dan l-aħħar informakom dwar il-progress illi kien hemm fit-task force taħt il-presidenza tiegħu. Avanzajna ħafna f'dak li għandu xaqsam ċertu kwistjonijiet l-iktar dwar is-semestru Ewropew. Dwar kwistjonijiet oħra bħal pereżempju sorvenza tal-budget infurzata u Affas ta' sorvenza makroekonomiku ġdid, neħtieġu aktar ambizzjoni. Kemm għal isibbi kif ukoll għall gvernijiet ta' żona euro? lan ċentrali irrit ikun illi niksbu da kollu li huwa meħtieġ biex niżguraw illi l-Unjoni Monetarja tagħna taħdem ħarir. Ġala darba l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta l-proposti leġislattivi tagħha il-Parlament Ewropew bħala kol-leġislatur ser ikollu il responsabilità illi ifassal qafas ekonomiku, qafas effettiv għal gvernanza ekonomika Il-negozjati dwar il-pakket ta' supervizjoni u rew il parlament ma jirriċ jaċċetta kompromessi għabbażi tal-lowest common denominator. Idealment, namlu qabża kbira l-qoddim biex insaħħu il-żona euro il-gvernanza ekonomika fi zona euro din, din tfisser illi iridu bidla fi trattat. U aħna biex dan namlu irdu nisfruttaw il-possibilitajiet kollha għal leġislazzjoni sekundarja Ewropea taħt it-trattat attwali biex għanna nkunu nistgħu niksbu din il-qabża kbira. L-ICB għandu l-appoġġ tal-Parlament f'dak li għandu x'jaqsam ir-riformi tal-gvernanza ekonomika l-iktar fiż zona euro u għalhekk flimkien irdu jisfruttaw l-ambitu ta' trattat ta' Lisbona. Lorenzo Binizmagi, membru tal-bord tal-jisibbi dan l-aħħar prezentalkom il-pożizzjoni tagħna dwar bosta aspetti tal-finanza, tal-riforma tal-finanza ekonomika. Dan jinkludi bosta kwistjonijiet importanti marbuta ma' rizoluzzjoni tal-krizi u wkoll applika razzjonal ekonomiku illi fuq u jamsej sal-pozizjoni tagħna nixtieq nitkellem dwar dak li aħna naħsbu illi huma l-elementi indispensabbli ta' qafas ta' riforma marbuta mal marbut ma' sorveljanza makroekonomika. Dan huwa l-qofol ta' diskussjonijiet twali, Dan il-qafas irid ikun immirat liktar fuq pajjiżi li għandhom livelli għolin ta' dejn u għandhom telf sinifikanti marbut mal kompetittività Il-livelli tal-dejn pubbliku jista' jkun sors ta' instabilità finanzjarja. Għal daqstant, id-dejn irrid ikollu status infurzat fi sorveljanza tal-budget. it-telf progressivi ta' kompetitività relattiva fiħdan l-Unjoni Monetarja mhumiex sors ta' instabilità severa. Is-sistema ġdida ta' sorveljanza biex tivverifika u tirranġa l-isbilanċi makroekonomiċi meta dawn eh, jemerġu din hija xi ħaġa meħtieġa u għalhekk irridu naqblu dwar qafas operattiv u vinkolanti. Meta nsibu dawn l-isbilanċi u l-vulnerabilitajiet, irrid ikun hemm segwitu effettiv. Dan jinkludi missjonijiet ġewwa pajjiżi, rekomendazzjonijiet dwar politika speċifika, peer pressure pubbliku li jiżdied u miżuri ta' ġustament meħtieġa. Minħabba li d-djufijiet ta, ta' membru wieħed jista' jkollu effetti fuq membri oħra dan il-qafas ta' sorveljanza irrid jiġi appoġġjat minn sistema gradwali ta' inċentivi u ta' sanzjonijiet dawn ikun jistgħu jiġu attivati lajkem jista' jkun fil-proċess u jrid ikun hemm ukoll kastigi marbuta mal-ksur. L-element ta' mekkanizmu ta' sorveljanza effettiv li jkun hemm sanzjonijiet effettivi kemm finanzjari kif ukoll mhux finanzjarji b'mod partikolari għal dawk il-pajjiżi tal-Unjoni Monetarja. Jiena zgur li l-Parlament se jaddotta pożizzjoni ambizjuża dwar din il-kwistjoni. Il-proċeduri relevanti rridu jkunu kważi awtomatiċi għabbażi tal-proposti tal-Kommissjoni u mhux għabbażi tal rakkomandazzjonijiet L-SB propona bidla fil-proċeduri tal-voti. Deċiżjoni bħal dawn irdiġu konsidrati adottati jekk ma jkunx hemm maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill u għalhekk il-rwol tal-Kummissjoni ser jissaħħaħ mod sinifikanti apparti minn hekk biex ninternalizzaw rekwiżiti tal-sħubija fl-Unjoni Monetarja u regoli tal-Unjoni Ewropea irridu ikunu jappartjenu għall-Istati membri. Irridu kun hemm qafas fiskali nazzjonali b'saħħtu u dan jinkludi monitoraġġ indipendenti. Regoli li jirreflettu kol ir-rekwiziti tal-patat kabiru ta' stabilita. U għalek aħna nappellaw biex il-sistema tal-istatistika Ewropea tissaħħaħ u biex ikun hemm infurzar mill-ġdid tal-mandati tal-ġbir tad-dejta, l riżorsi u l-accuracy. U aħna nemnu illi dawn il-bidliet li jridu jmorru li lin mir-regolament tal-Kunsill dwar l-Eurostat. Nistenna li l-Kummissjoni se toħroġ eh, proposti konkreti ta' governanza sabiex tindirizza din il-kwistjoni sabiex is il- ehm, monitorat fiskali indipendenti aħna favur eh, korp ehm, konsultattiv ta' nisa u rġil intelligenti fuq il-level ta' l-Unjoni Ewropej bħala opinjoni sekundarja. U jina nishtiq u koll natikom checklist u mistoqsijiet il-qafas ta' surveillance fiskali ta' tindirizza d-djufijiet li forsi jistgħu jwaslu għal kriżi tal-futur mbagħad hemm affas ta' surveljanza makroekonomika li forsi tista' tirranġa l iżbilanċi li jeżistu fid-dejn estern kif ukoll it-telf tal-kompetitività il-mekkaniżmi ta' nfurzar ta' surveljanza makroekonomika u fiskali kważi awtomatiċi u s-sanzjonijiet eh, huma biżejjed biex iħarsu l-membri tal-Unjoni Monetarja mbagħad il-qafas inkludi l-indipendenza adegwata fis surveljanza kif ukoll kontrolli tal-kwalità u l-analiżi tal-istatistika mbagħad l-aħħar mistoqsija il-prinċipji l-ġodda tal-governanza ekonomika dawn għandhom rabta mal-osfa nazjonali aħna fil-ġanet li ġejjin sen segu l-tweġibiet ta' dawn il-mistoqsijiet li jena sam il-banda il-task force ta' Von Rompuy unbat mill-banda l-oħra l kullet tal-komissjoni nittama li dawn se jkunu jistaw jilqu għall-sfidi jekk le jekk sen kunu tibidi wis fil-opinjoni tagħna jekk dan se mhux se jkun il-każ se nkunu timidi ħafna se wessen ninfurmaw il-kumitat ta'kom. Issa nishtiq bħala l-aħħar suġġett tiegħi nitkellem fuq xi kwistjonijiet partikolari. Aħna rridu nżommu l momentu għax għatem ħafna xogħol li rridu nagħmlu speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-implementazzjoni. Bażel tlieta kisba prinċipali f'dan il-kuntest. Bażel tlieta jgħal qalba tal-riforma finanzjarja u toħloq il-bilanċ il-tajjeb bejn it-tisħiħ tas settur finanzjarju kif ukoll jaħtieġa li s-self jiġi appoġġat għal l-ekonomija reali. Ma nistax jiena ma nitkellem dwar supervizjoni mingħajr ma nitkellem ma nifraħ l-Parlament Ewropew għall adozzjoni tal-pakkett ta' riforma ehm, dwar supervizjoni kif ukoll it-twaqif tal-Bord Ewropew tar-Riskju Sistemiku kif ukoll il-European Supervisory Authority u flimkien mad direttiva dwar ir-rekwiżiti kapitali. Għallek l-qafas qafas irrid ikun iktar imsaħħaħ u dan għandu jpermetti li supervizuri regolaturi biex dawn jidderiġu s-settur finanzjarju lejn kondizjonijiet itjeb u sostenibli għalli dawn ikun jista' jiflaħ għal xokkijiet inklus dawk sistemiċi u sabiex jevitaw zbilanċi perikolużi u li kunem u kol telbżejiet u eh, l-ECB dan għet u kol jitlob lajnuna tal isrb ħalli bekk dan jista' jidħol fis-seħħ eh, mis-sena diħla l għol tal-Janar tal-sena diħra. U hemm aġenda ta' riforma, per eżempju, direttiva fuq eh, il-manager tal fond ta' investiment alternativ eh, u dan qed nikkonsidraw ħalli bekk naċċertaw li jkun hemm ġestjoni ta' eh, vetturi alternativi ta' investiment. Hawnhekk aħna nażbu li hemm bżonn li ir-rapporti jsiru f'waqthom dwar l-attivitajiet ta' investiment ħalli bekk nistgħu nikkontrollaw ir-riskju sistemiku u l-progress fuq il-leġislazzjoni reċenti fuq is-sol short selling kif ukoll id-derivativi tal-OTCs dawn huma importanti wkoll. Dan għandhom jaċċertaw li is-suq jaħdem b'mod tajjeb. Mbagħad il-problemi li huma hemmhekk minħabba l istituzzjoni finanzjarji dawn il-moral hazards għandhom jiġu kontrollati u u rridu nindirizzaw u koll li wieħed jisserraħ wis fuq ir-ratings esterni. U um, dak li xtaqt infisser meta qed li għandna nżommu l-momentum fuq il-riforma fis-settur finanzjarju u dan se jkun proċess twil u l-awtoritajiet se jizbu l għanijiet li jiena nemmel li ċittadini qed jitolbu dawn li jisiru permezz ta' eh, sforzi hm, li jibqgħu hemmhekk. Grazzi ħafna l-attenzjoni tiegħek. Takom. Thank you very much. Grazzi ħafna. U issa naddu għal sensira ta' mistoqsijiet kif għettilkom kull mistoqsija minnu ta' nofs u tagħmluhomx komplessi u tagħmluhomx multipli. L-ewwel mistoqsija għal Jean-Paul Gozes u mbagħad fisem il-IPP mistoqsija u risposta, mistoqsija u risposta huwa l-Onorevoli Gawses. Jean Paul, jek joġbok. Grazzi, Signora President. Sur Trisce, permetti li nibda billi nifraħlek bħala President Futur dak li għandu xaqsam ma' l-European Union Systemic Risk Board. Ġi deċiż mill-Parlament Ewropew li l-President tal-ECB għandu ex uffiċjo jkun ukoll il-President tal-ISRB. Inti tkellimt dwar id-direttiva ta' supervizjoni u nixtieq inkun naf xi ħaġa dwar l afm id-direttiva tal afm kif taf li negozjati huma jbsin għax il-Parlament jixtieq li dawk tal-Ewropa ftik dik il-żona nixtieq inkun naf x'qed tistenna minn dik id-direttiva minn naħa tal-uffiċċju tiegħek forsi tatina xi pariri dwar id-direttivi. Grazzi. Grazzi ħafna Grazzi ħafna. Jien napprezza ħafna dak li l-Parlament għamel tal-aħħar. U jina zgull għamlu ħidma eccellenti f'dak li għandu jisamma din id-direttiva u koll, illi hija direttiva importanti ħafna għax tkopri zona miex daqsek eh, faċli f'dak li għandu xaqsam ma' regolament ta' bankarja. Hija zona eh, pjuttost wiesa' f'dak li għandek kooperazzjonijiet u istituzzjonijiet ta' livello li finanzjarju kif najdu l-om aħna. Li najdu eh, eh, aħna li għanna bżon fl-Europa u għalli kolna sistema ta' supervizjoni, oversight, et il-kellim, u trasparenza f'posta. ta' kalibru li ma teżistim kien iktar fid-dinja. Dan ifisser illi Mandux ikun hemm differenza bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti tal-Amerika. Kull differenzi li jista' jkun hemm iwaslu għal nuqqas ta' stabilità fid-dinja ovvjament ir-regolaturi se jiggravitaw se jduru madwar eh, zoni li jkunu inqas eh, eh, inqas inqas kontrollati u ħanaraw ukoll e, e, moviment ġeografiku dan ifisser li aħna rridu e, naħdmu flimkien mal imsieħba tagħna Amerikani biex bekk ikolna kulħadd ikun ugwali u jagħmilha possibbli għalina biex l-istabilità finanzjarja tkun parti essenzjali mis-sistema ekonomika. Ovvjament, aħna għanna bżonn iktar trasparenza. Memx eh, alternattiva għal din, mhux hekk biss, imma aħna konxi wkoll meta niġu għall-autoritajiet u l-akademiċi għat aħna għadna fil-proċess nipruvaw nifmu l-elementi ta' nuqqas ta' stabilità sistematika li tista' tkun parti minn daw is-swieq. U li jistaw iwaslu għal e, biex istituzzjonijiet ma jimxux kif suppost nista' ngħid fisem il-banek ċentrali kollha u d-dinja akademika illi din huwa kamp fejn ħafna ħafna xogħol li għad irid isir. U naħseb intom tifmu dawn l-elementi ta' nuqqas ta' stabilta. Grazzi ħafna tajt il-President. il mess li jmiss. xieġi ma tajnilu aħna l-tqajna fi Frankfurt u emmek aħna jina kont konvint li l-preparazzjoni tal-ICB dwar l-attivitajiet li għed dejja minnom kienu miexin sew. Allura mistoqsija tiegħi, taħseb li preparazzjoni tikunu lesti għal daw l-aġenziji sal-ewwel tejn nhar 2011 biex nkun nistgħu nibdew jew taħseb li għandna mmorru lura u naraw xħet jiġri fl-ECB. It-tieni, f'dawn l-aħħar snin aħna rajna li ma kienx hemm bilanċ biżejjed, aħna rajna l-ħtieġa rajna li għanna bżonni kolna eh, sanzjonijiet li jkunu sbilanċjati imma dan u koll irrit isir bil-konsens tal-gvern dan ovvja mhuwiex fid-dettall u dwar l-aħħar laqa dwar il-budget da se jkun biżejt biex il-budget fil-futur ikun bilanċjati grazzi. Dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek jiena ngħid li qegħdin nagħmlu kull qegħdin nagħmlu l-almu tagħna. U jiena nagħmluh dan sa mill-bidu ta' l-ideja li kolna din, dan, din il, dan il-korp sistematiku. Għanna għanna eh, preparati li nibdew fl-ewel ta' jannar u jinżgur illi aħna inkun f'kuntat mal-autoritajiet huma l-gvernaturi msieħba tagħna ta' 27 stat membru u membri tal-Kunsil Ġenerali. Allura jie aħna konfidenti ħafna bil l-abbilta li nistgħu nibdew, ovvjament ir-responsabiltajiet huma kbar ħafna huma ma tapis kbiru se naraw meta jkollna l sarbi sa mill-ewwel ta' jannata sena diħla kif nistgħu norganizzaw il-ħidma tagħna u x'orjentazzjoni tħan Pero nridu nizguraw li l-istrumenti jkunu hemm, li l-odot jkunu hemm. U ovvjament irid nirriserva l-każ tal-awtoritajiet infushom għax huma stess iridu eh, imorru fil-mod kif se jkollhom is-setting up tagħhom stess. Allura rridu nkunu żguri li l-awtoritajiet ikunu eh, jistgħu jaħdmu mija fil-mija fih dan id-direttiva. Anka l-gruppi differenti tal-Europa li għandhom ir-responsabilità ta' sorveljanza rridu niżguraw li din is-sorveljanza edem. Allura għal darbohra dinja xi ħaġa li forsi tieħu ftit iktar iż-żmien illi mhijiex fil-fat fil-responsabilta diretta tagħna, ma jiena konfident ħafna f'dak li għandu x'aqsam li jessar bi. Issa dwar it-tieni mistoqsija tiegħek ikolli ngħid illi kif inħossien f'dan id-dominju ta' sorveljanza tal-politiki fiskali u, poli, u politiki fiskali eh, li jkunu b'saħħithom għal governanza tajba aħna għat, għat, qatt qed jgħid il-kelliem qatt maħna fl-optimum tagħna dejjem ikun hemm xi ftit f'dan id-dominju jkolli ngħid illi fil-Euro area il-messaġġ tagħna huwa dejjem l-istess. Intom tafu li fil-passat kien hemm under assessment stramp ta' situazzjoni anka fil-2004 kena nikkumbattu biex nżommu nipreservaw il-patt li għanna konna, konna nikonsidraw ta' pis fuq il-politika. Issa aħna e, wara li rajna xġara inħossu li huwa importanti ħafna ħafna li nżommu kontroll u jina dan qettu fil-introduzzjoni tiegħi li ninsistu mal-gvernijiet kollha illi jagħmlu x-xogħol tagħhom, il-ħidma tagħhom u jkolli ngħid ovvjament illi għandna problema il-problema ta' governanza Żgur li san nikun se nkunu kuntatt ma'kom għax hemm ir-responsabilità għad disin ta' din il-governanza ġdida. Grazzi. Grazzi ħafna, Hose, għal-mistoqsija tiegħek. Grazzi, Signora President. President, inti stajt tara mid-dibattitu dwar li SRB illi il-fan il club tijak biex najtek e, twessa mux ħazin. Issa, meta għanna patta stabilta, jeb kil-pwini fiskali eh, mux se nikonsidrawo minti bħala president tal-bank personalment tħoss illi il-pjeni għandhom ikunu automatiċi jew għandhom ikunu suġġetti għad taħtidiet tal-Kunsil tal-Ministri. Tħoss li kif qed huma laffajt bħalissa li nikolna pjeni differenti jista' jkunu iktar ta' riskju minn dawk tal-pajjiżi tal ewro xini differenza bejn il-pwini ta' dwar kriterji ta' dejn u dawk ta' u kriterji oħra? Thank you very much uh, for, for your question. Uh, Grazie ħafna l-mistoqsija tijak. Kif inti et inti stess hemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' sanzjonijiet, xi sanzjonijiet huma jew jistgħu ikunu assolutament faċilment imwessajn fit-trattat preżenti u li nesplojtaw il-possibiltajiet kollha ta' tin il-leġiżlazzjoni u mbagħad oħrajn li jistgħu jkunu iktar differenti għadna din neżaminaw dwar dak li qed dwar sospensjoni ta' voti, rotazzjoni, pwieni, jistaw ikunu użati, aħna nkunu favur dan, għax ovvjament din hija xi ħaġa li jkollha impatt kbir. Imma huwa possibbli li jkollha bżonn tibdil ta' trattat. Imma il-perċezzjoni Tana nfusna hija din li meta jkollok munita waħda mingħajr ma jkollok federazzjoni politika jiena din jinetta matul da snin kollha aħna konna kuraġġużi ħafna. Aħna m'għandniex federazzjoni politika u għandna munita waħda. Aħna irrid ikollna l-aħjar afas, l-aħjar kwadru f'dak li għandu xaqsam ma' sorveljanza monetarja, anka f'dak li għandu xasamma kompetitività relattiva. U biex dan jaħdem bl-aħjar mod, jien ikoll li ngħid mux kwistjoni ta' automatizzazzjoni imma li nwessaw jidrilna li t-twessiħ tal-provi hija ta' importanza kbira. Jina għet, aħna naslu għal ġudizzju aħna stess imma aħna nħossu li nistgħu mmorru ħafna l-bot bil-leġislazzjoni sekundarja li għanna minn ma niblu trattat. Dwar l-axar mistoqsija dwar il-deficit u d dejn u għacċar illi li jott għall-osservaturi esterni kemm għall-Eurozone u dawk li investu u tan-negozju huwa id-deficit illi jamlek inkapaċi li tikkontrolla il-dejn li jkun ħireċ eh, meta tirrelataħ mal-GDP. Allura biex tkun kredibli inti trid tnaqsu dak id-dejn u għalhekk aħna nħossu li sissa il-kriterju ta' dejn eh, ġi minsi ħafna u aħna għandna bżonn naħdmu fuq it-tnejn kemm id-deficit kif ukoll id-dejn. Dawn huma żewġ kriterji. Daw it-tnej flimkien eh, rridu ikunu qudiemajna għax dan huwa eh, għax dan huwa eh, fundamentali li aħna nerġa' ikollna u nikkonsolidaw il-konfidenza. Grazzi Pervanche. Sur Trisha. Inti dwar is-suġġett ta' gvernanza ekonomika et illi ħames mistoqsijiet ridu jiġu mwieġba fl-affermattiv. Xaġa li inti ma semmejtx kienet kien il-mekanizmu tal-manager tal-krizi u d-destin tiegħu. Dan il-mekanizmu illi kienem meta l-kwistjoni tal-krizi Greċja faqqet, poġġiet friskju iż-żona euro. U jiena interessata, interessata fil ġejjien tal-gvernanza ekonomika. L-ideja ta' għodda eh, bħal din li ssir permanenti u biex din l-għodda s-sir permanenti aħna nistaw naraw illi parti mid-dejn jinġabar biex is-swieq tal-kapital Ewropej isiru attrajenti passu Amerikan fi żmien fejn ninsabu f'sitwazzjoni paradossali. Il-fondi sovrani, fondi baranin, illi kollom interessi fis-suq Amerikan, anke jekk dan kien l-oriġni tal-kriżi l-ewwel qabel kollox. Fl-istess waqt qegħdin naraw pajjiżi Ewropej li qegħdin isibuha diffiċli biex isibu il-finanzi f'dan is-suq. Grazzi. Inti diġa kelkom membru tal-Bord Eżekutiv hawnhekk iwieġeb mistoqsijiet dwar dan il-mekkaniżmu ta' maniġar ta' kriżi u il-miżuri ta' stabilizzazzjoni finanzjarja fi żmien ta' kriżi u jiena deċidejt għalhekk illi nifoka fuq x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw illi nidħlu f'din il-kriżi. il kriżi Sur li taqqat il-dejn mhuwiex maniġar ta' kriżi. Iva, jien qed nitratta l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek jekk ma jimpurtax. Dwar iġbit ta' dejn il-Bank Ċentrali Ewropew dejjem kien ċaru tont. Aħna nikkonsidraw illi l-bosta teżor, il-bosta gvernijiet għandhom ir-responsabiltajiet tagħhom xjerfa fuq spallejhom u din mhijiex ħaġa ħażina. dak illi memx infatti huwa xi tip ta' inċentiv biex jiġu amministrati il-finanzi b'mod responsabbli. Il-pa ta' stabilità u ta' tkabbir ma kienx eżempju da' sek sabiħ Aħna ma rajniex l-aħjar prassi titwetta, ma rajna lebda tip ta' kompetizzjoni aħna eh, konna riżultati aħjar mill-oħrajn, imma rajna tentattivi biex inkisru il sistema U allura apparti l-bosta miżuri illi aħna qegħdin nitkellmu dwarhom, ġifieri iva għal ħames mistoqsijiet kif qed qabel, Dawn huma l-affarijiet kollha affarijiet li jiena naħseb li huma meħtieġa. Iżda jiena naħseb li fil-ġejjeni id-determinazzjoni tal-Parlament, id-determinazzjoni tal-Kunsill, it-talimiet li ħadna mill-esperjenzi problematiċi li kena fil-passat, dawn kollu sejjer jippermettilna biex aħna insaħħu dawn l-elementi ta' sorveljanza. U bekk il-konna nistaw nevitaw illi dak kollu li għaddejna minnu jaġġa jirrepetiruħu. Grazzi l-Onorevoli Berman. Grazzi, Signora President. Iva, is-swiq finanzjari u l-autorità ta' sorveljanza fl-Olanda qalet li kiena manipulazzjoni matul il-kriżi tal-Greċja. Aħna għadna kemm ngħidu li aħna appoġġajna l-Aġenzija ta' Supervizjoni Ewropea illi tiġi stabilita taħseb hemm bizzejet rizorsi biex din twaqqaf li jkun hemm manipolazzjoni ulterjuri fil ġajjini u spekulazzjoni x'taħseb li aħna neħtieġu biex nkunu nistgħu nwafqu li xi ħaġa bħal din tarġa' tiġri għal darb'oħra. Taħseb l-istrumenti legali huma biżejjed? Ovvjament il-manipulazzjoni xi drabi tinstab eh, meta jkun tar u għalhekk ir-rwol tal-Banek Ewropej huwa rwol essenzjali. Iżda jiena naħseb li hemm ċertu limiti dwar x'jista' ta' bilħaq jagħmel li sibi. Inti imħasseb dwar dan? It-tielet mistoqsija tiegħi. Il-Kummissjoni Ewropea għanda boz biex tamme regolamentazzjoni fuq naked short selling, il-credit default swaps, għandek xie kommenti dwar dan? Mux aħjar naqdu niprojbixxu ċertu derivativi fl-Europa u bnadi oħra, grazzi. Grazzi tassew. Dwar l-ewwel mistoqsija. Jina naħseb illi l-affarijiet huma ċari hawnhekk. Rajna ċertu aġir skont il-liġi u rajna aġir illi mhux daqshekk skont il-liġi. U għalhekk kien hemm ċertu operazzjonijiet li huma permessi rajna wkoll aġir ta' kummerċ awtorizzat u mhux awtorizzat. Ovvjament aħna qegħdin ngħixu f'pajjiżi fejn l-istat ta' dritt irdun nkunu rigorużi meta aħna nsibu nidentifikaw x'attivitajiet huma legali u x'attivitajiet mhumiex skont il-liġi. U għalhekk jekk hemm ċertu operazzjonijiet li jkunu li jiġu manipulati, jrid hemm investigazzjonijiet, jrid hemm sanzjonijiet, tkun hemm kastigi għal dawk in-nies illi qegħdin jiksru il-liġi dan huwa minnu għall europa imma huwa minnu għas kollha anke in-naħa l-oħra tal-Atlantiku kullimkien madwar id-dinja il-Banek ċentrali infushom għandhom responsabilità, għandhom responsabilità kbira u ma għandhom il-perspettiva tagħhom ta' kif jaraw l-affarijiet. L-idea tagħhom huma li jistabilizzaw il-prezzijiet fuq medda medja u twila ta' żmien, stabilità finanzjarja fuq medda medja u twila ta' żmien. L-idea bażika ta' stabilità tal-prezzijiet. Dawn huma responsabiltajiet għaliex huma mirati lejn medda medja u twila ta' żmien u mhux lejn medda qasira ta' żmien huma indipendenti u għalhekk huma jiġġudikaw skont kif jasbuha imma eh, jistaw jkollhom u ma jkollhomx responsabiltajiet marbuti mal-bosta servizzi, servizzi tal-banek per eżempju. U ma wkoll jistaw jkollhom jew ma jkollhomx responsabilità biex per eżempju jiżguraw l-affarijiet u għalhekk ma rridux nħawdu dawn l-affarijiet. Fil-leġiżlazzjoni li jinkont għet qed dan dal-aħħar, il-Bord Ewropew illi ġin muqqaf għal riskju sistemiku dan il-bord dwar il-riskju sistemiku irrit jara xinu ma responsabiltajiet tijaw. Ma rridux inħawduħ ma entitajiet supervizori fuq il livell nazjonali Ewropew. U għal darboħra, jina naħseb illi il-mistoqsija tijak trid tindirizza lil dawk is-supervizuri speċifiċi. il supervizuri tal-banek, tal-assigurazzjoni, jew inkella l-supervizuri tas-swieq finanzjarji. Għalda stant biex nagħlaq meta jiena eh, ġibt l-ewwel mistoqsija ekket ukoll, jiena naħseb li b'mod ġenerali fl-Ewropa madwar id-dinja hemm bil Bil illi jgħid illi aħna neħtieġu kemm jista' jkun trasparenza. U dejjem irridu nimxu lejn dir direzzjoni. Issa jekk hemm xi żoni li fihom m'hemmx trasparenza, mela allura irridu nidentifikaw x'inhu dan l-aġir illegali, x'tip ta' attivitajiet illegali qed ikun hemm. Jiena naħseb suġġetti kollha differenti, l-istituzzjonijiet differenti, l-kwistjonijiet kollha li qed niddiskutu hawnhekk u fl-Amerika. Naħseb li dan kollu ser wassanna biex niksbu tweġibiet paralleli. Għaliex kiku ma jkunx hekk madwar id-dinja e, jikonna l-istess bilanċi, l-istess problemi marbuta ma' l-istabilità finanzjarja. Issa bla regolamentazzjoni aħna naraw ċertu ċaqli lejn swieq fejn hemm inqas regolamentazzjoni. U ovvjament dan imur kontra dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu fil ġew 20 Kif ukoll fis-sitwazzjoni din hija attwali. Grazzi Ramon. Grazzi tassew, Signor President. Sur Trixe. Issa inti il-President tal-ISRB, il-Bord Ewropew dwar Riskju Sistemiku, jiena nixtieq nistaqsik kemm hu kompatibbli jew mhux inkompatibbli lan ta' stabilità tal-prezzijiet kemm hu kompatibbli ma' lan ta' stabilità finanzjarja. U jekk il-mandat tiegħek bħala Presidenta li jasarbi u sejjer jaffetwa il u sejjer jaffetwa l-politika monetarja ta' żona euro. Grazzi, grazzi tassew. L-ewwel net, jien għadni minnix il-President li jasarbi. Għaliex aħna ridna illi namlu kollox skont il-liġi, kollox operattiv illi bħalissa dan għadu mux il-kas. It-tieni jenet, l-ICB huwa l-ICB, e il-Kunsil Ġenerali tal-ICB ma' 27 gvernaturi il-gvern il-Kunsill ta' Gvernanza tal isb huwa il-Gvern ta' Gvernanza tal isb xejn ma nbidel marbut ma' l isb l isb għandu l-qafas kostituzzjonali tiegħu, għandu l-mandat ewlieni tiegħu u dan mhux ser jinbidel. L-attività tiegħu bħala ISB ser tibqa' hemmhekk. Il-kwistjoni tiegħek kien il-mistoqsija tiegħek kien dwar iż-żona euro. Issa jien nixtieq insemmi li l-mandat ewlieni tagħna huwa l-istabilità tal-prezzijiet. Issa nisabu 11 sena u nofs wara l-bidu tal-euro. L-inflazzjoni medja fi żona euro hija 1.97 fil-mija. Il-tifsira li tajna fil-bidunet bidu kienet inqas minn 2 imma viċin 2 fil-mija. Nisabu 1.97 inqas minn 2 fil-mija imma viċin 2 fil-mija. Ikolli nibda li ġaqsam il-matematika din hija xi ħaġa sinifikanti. Tista' tkun 1.95 sa 1.0. Jiena nippreferi 1.7 minn 2.01 biex inkun dirett ma'kom. Iżda fl-aħħar tas-sena aħna ser nagħmlu l-kalkoli tagħna. Dan huwa l-aħjar riżultat marbut ma l istabilita tal-prezzijiet f'dawn l-aħħar 50 sena. Dan riżultat huwa l-aħjar riżultat għal pajjiżi għal banek li huma membri fiż-żona euro. U għalaħja rizultat f'dawn l-aħħar 50 sena għal periodu ta' 10-11 sena u aħjar mill-Italja, minn Spanja, minn Franza, minn Ġermanja. U għalhekk dan huwa l-mandat tagħna, stabilità tal-prezzijiet, dan huwa track record tagħna. Issa dwar il-prezzijiet tal-ġejjeni, aħna l-osservaturi, l-bosta panels u l-swiq finanzjarji tawna l-istess stabilita għal l-10 snin illi ġejjin. Dawn huma fatti. Dawn huma fatti ċifri u apprezzamenti, pariri dwar il ġejjeni Jina dan, jina għet mil-ftit li għet nejdu, din sorpriza għalija. Għalix din hija realtà li aħna ksibna minn mindu inħloqna. U għalek aħna ekser nibqaw namlu. U aħna jafdawna illi ekser namlu. Li essar bija istituzzjoni differenti fej memx il-membri kollha tal-Kunsill eh, governattiv fih hemm membri oħra illi ġejjin minn awtoritajiet illi kont qed insemmilkom u ġejjin ukoll mid-dinja akademika, mid-dinja xjentifika, ġejjin ukoll mill-awtoritajiet nazzjonali u mis-supervizuri nazzjonali. U dan għandu sem biex huwa jevalwa riskju sistemiku jagħmel jagħti parir dwar x'tip ta' sfidi jista' jkollna u wkoll jagħmel ċertu rakkomandazzjoni ta' ikunu meħtieġa dwar avviż bikri. Huwa minnu li din hija entità ġdida, hija istituzzjoni li ġiet impoġġija viċin il-Banek Ċentrali, mhux li sibi imma l-Banek Ċentrali in ġenerali. U għalhekk jiena naħseb li mhix ħaġa sorprendenti li friżaġ naħat tal-Atlantiku jekk nikkonsidraw riskju sistemiku ta' bilħaq kienet kwistjoni formitabbli Issa, intom, hawnhekk iddeċidejtu il-kongress naħa l-oħra tal-Atlantiku illi din l-entità tqarbuha lejn il-Banek Ċentrali. Għaliex huma għandhom ċertu sem fuq medda medja u twila ta' żmien għaliex huma indipendenti u huma għandhom ċertu sem fl-istabilità. Iżda ma rridux inħawdu it-tnejn li huma. Grazzi. Grazzi tas-sem. Nixti nfakrek illi inti f'okkażjoni oħra li konserti rappuntarna b'mod separat u mhux bħala parti mid-dialogu monetarju u mbagħad jinnirid ndixxiplina l-membri biex jistaqsu l-aħjar mistoqsijiet fl-aħjar waqtu jien naħseb din ser dan ser kun kompitu tassew jibes, l-iktar wieħed jibes, l-Onorevoli Epping. Grazzi tal-li għaddejt l-mikrofonu, Sinjura President. Sur Trixe, fl-aħħar Ecofin f'Settembru kien hemm skambju ta' opinjonijiet dwar it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Kien hemm ħafna disgwit iżda l-opinjoni tiegħek kienet ċara. Inti qed illi skont skont is-sorsi li kien hemm hemmhekk l-FTT hija idea ta' sew ħażina għall-Unjoni Ewropea għax twassal biex il-banking imurġu New York, Geneva, Singapore, Shanghai u Hong Kong. FTT bħal din irridu nopponuwa u jiena naqbel miegħek perfettament sur Trixe, forsi dan tista' tispjaga għal darboħra lil kumitat lil dan il-kumitat Ekon il-bosta membri hawnhekk li huma favur FTT. Forsi tista' taqsam miegħek l-arfin tagħna u tgħidilna għaliex hija idea daqshekk ħażina. Grazzi tassew. Jena ma konċ daqsek eloquenti dwar il-bosta postijiet ta' swieq li staw jibbenefikaw minn inizjattiva pali fl-Ewropa iżda huwa minnu illi jenet illi fl-analiżi tagħna dan kien kunċett illi mhux ta' min jinkoraġġi raġunijiet ekonomiċi u finanzjarji għal raġunijiet tekniċi għaliex huwa diffiċli ħafna li ġimplementat implementat U jekk eh, jiġi implementat hawnhekk dan huwa l-istess kumment li nagħmel fuq bosta bidliet dan irid isir fuq livell globali. U aħna nafu li mhux possibbli li dan isir fuq livell globali bħalissa u dak li nibża minnu huwa illi jekk aħna nieħdu l-inizjattiva hawnhekk Tkunx tkun din l-inizjattiva din tista tibbat transazzjoni finanzjarja f'postijiet oħra, Fibnadi oħra jiena ma semmejtx postijiet ta' suq partikolari, iżda eh, nistgħu naħsbu dwar postijiet kollha ovvjament. Kien hemm tliet raġunijiet fl-analiżi tagħna. U dan ifisser illi jien nifhem li din hija idea illi tista' tkun forsi attrajenti, Jina nifhem li ħafna parlamenti anke forsi il-Parlament Ewropew ma niftakax jekk ħattux pożizzjoni dwar dan imma naf li kemm bosta parlamenti nazzjonali illi ħaddu dill-idea bċertu entużjażmu. Jiena naħseb li wadmir dmir tagħna illi nuru li hemm ċertu problemi meta nħossu illi hemm illi hemm problemi kbar. U jiena ta' bilħaqni konferma illi jien mhux mod daqshekk elokwenti kif qed inti ma jien qed dan fil-okkażjoni tal-Kunsil tal-Ekofin. Fir-riżoluzzjoni tagħna aħna staqsejna l-Kummissjoni biex toħroġ b'evaluazzjoni ta' impatt dan il-komitat ma għaxek kux kontra jew favur, aħna rridna nkun nafu iktar. Il-mistoqsija li mis minn Sven Gigol um, Iva, sena lura milli um, niftaħ diskussjoni ekonomika dwar il-meriti ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji, il-politika fiskali fl-opinjoni tiegħi ta' barra mill-mandat tal-Bank Ċentrali għalhekk mhux parti mid-diskussjoni ta' hawnhekk, imma din tista' tkun ta' odda potenzjali sabiex issaħħaħ eh, dawn it-taxxi mm, jiġu applikati. Imma għandi mistoqsija oħra, mistoqsija dwar lezzjonijiet li ħadna mi situazzjoni fl-Irlanda għanna nkunu inkwetati ħafna il-bond spreads dawn huma fuq livell oli ħafna u dan mandux ikun il-kas f'unjoni monetarja u Fl-istess waqt l-Irlanda dejjem kien ta' eżempju tajjeb ħafna u dejjem kien student tajjeb u bażikament dan naqas l-infiq pubbliku, naqas is-salarji meta u fejn l-istat eh, kellu influenza u issa huwa l-pajis l-ewwel pajis li qed jara il double dip. Għalhekk jiena nixtieq nisma' il-ħsibijiet tiegħu, jiġifieri x'lezzjonijiet aħna nistgħu niġbdu minn din is-sitwazzjoni fl-Irlanda, x'inhuma l-konsekwenzi mm, fil-fema tiegħek għal strategija ta' ħruġ ġifiri minn din is-sitwazzjoni tal-kriżi finanzjarja. Jiena interessat nkun naf dan xi fisser pala konsekwenza dak li inti qed fil-possat dwar is-sitwazzjoni eh, Irlandiża fejn inti il-qajt il-, -qajt, il dak li għamel il-gvern il-Irlandiż fil-qasam tal-politika ekonomika kif ukoll ir-riforma tal-infiq fiskali, ġifir nixtieq nisma' l-ħsibijiet tiegħek. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox ippermetti li nerġa' intenni dak li dejjem edna aħna fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemmi fuq iż-żona e, e, euro kif ukoll fuq e, il-pajjiżi individwali. Aħna dejjem edna li meta noħorġu mir-reċessjoni ma najdux li hemm rebħa imma nitolbu li nkunu kawti ħafna u issa forsi nistgħu ngħidu li ħriġna mir-reċessjoni forsi tiftakru li kifet jiena aħna stess refedejna eh, bi u rajna 0.6% ta' rata ta' tkabira zona euro għal din is-sena u għedna mux se li jem rebħa unek u li għanna nkunu kauti u għanna nim, nimxu bil-galbu. as sena d-dihla u kol għalek dak li aħna servajna f'xi pajizi li huma għamlu ħidma tajba ħafna, per eżempju fil-kas tal-Irlanda, dan tilef għal dak li għandu xaqsam il-unit labor costs dan tilef ħafna kompetitività f'dan il-periodu ta' wara e, u ittieħdu xi deċiżjonijiet ħalli bekk jerġgħu jisibu kizbiet f'dawn il-unit labor costs jerġgħu jiksbu dak li tilfu fil-kompetitività ma l-sfidi huma differenti skont il-pajjiżi differenti għalhekk m'hemm lebda sitwazzjoni li l-istess fl-Unjoni Ewropea kollha kemm fis-27 stat membri jew nkella is-16 u għada is-17 li huma fiż-żona euro. Għalhekk aħna il-ħin kollu qed mm, nitolbu u diġà qed nitolbu l-pajjiżi kollha dawn jiffjaċċaw id-diffikultajiet tagħhom personali u diffikultajiet mhumiex l-istess fil kassa tal-Irlanda għandek il-kwistjoni addizzjonali li għandek settur finanzjarju kbir ħafna, settur li huwa parti ovvjament mill-isfidi li dan il-pajjiż irrid jaħbad wiċċu magħhom għalhekk kull pajjiż u l-Irlanda u rrid fil-passat li kienu li setaw dawn jilħu għal diffikultajiet għal sfidi li kellhom dawn jiffaċċjaw u jiena naħseb li il-gvern Irlandiż u il-parlament jifmuħ dan f'dan il-perjodu attwali għalek aħna qed nitolbu lil pajjiżi kollha ikunu attenti u vigilanti kemm jista' jkun għal dak li għandu x'jaqsam mal-politika fiskali tagħhom, il-politika tal-kompetitività tagħhom u għalek aħna għadna f'perjodu perjodu li huwa ovvjament, ovvjament, dan qed jitlob ħafna u għalhekk wieħed irrid joqgħod attent il-ħin kollu, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Klut. Fejt, Sur Klut, eh, ma stajċ insibek. Iva, grazzi ħafna, grazzi. Grazzi, Sur Tuxe. Sur Gigolt, Mela, da isħa il-klim minn ħalqi, ħad il-klim minn ħalqi, u nistu imma forsi ninkludu l-eżempju tal-Greċja unek. Nafu, rajna li l-pakket ta' tfaddil dan daħal minħabba s-situazzjoni fil-Greċja, imħan biddel daqxej il-mistoqsija tijaj. Fil-Germania palissa, qed isiru diskussjonijiet dwar e, il-budget u responsabilità li bliet u l-villaġġi jiena mill-Westfalia u palissa edin taħt ħafna pressjoni finanzjarja l-affarijiet saru ħafna għar dis-sena u tlet kwarti mill-problemi finanzjarji li kellna huma minħabba il din il-kriżi li għaddejjin minna. Għalhekk ma nasibx li l possibilità insomma fir-reġun tiegħi li infadlu peress li għanna din il-pressjoni finanzjarja minnaħa tal-Unjoni Ewropea fuqna, allura kellna nduru għal soluzzjonijiet oħrajn. Rajna li dawk li tilfu li min tilef il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea minħabba dawn l-affarijiet kollha għalhekk il-banek u dawk responsabbli għal kriżi Jena smajt li fuq il-livell tal-irħula u l-bliet, aħna ma nistawx naħdmu kontra is-sitwazzjoni fuq dan il level Grazzi ħafna, min ċert jekk fimt eżatt dak li jinti tista' tajt kontra l-Unjoni Ewropea fil-kas tijak. Nasab tlif ħaġa jena mill-ħsib tijak. Xini kritika tijak eżat kontra l-Unjoni Ewropea? Mela, in-nies li qed isaqsu il-għala għanna aħna pala ċittadini lokali għanna inħalsu għal krizi, krizi kienet it-tort ta' xi ħaddieħor u il-politiki ta' austerità tal-Unjoni Ewropea kollom dan l-effetti ġifiri li dawk li jtħalsu il-taxxi eh, għandhom iħalsu għal l-izballi ta' xaħatiħor, istur trixxe. Nishtiq najt il-mela l-ewwel qabel kollox il-kriżi finanzjarja kriżi globali li ju ma' vintax l-Unjoni Ewropea ma' vintax din il-kriżi minħabba bażikament ġufijiet eh, fil-finanzi globali u mhux biss uh, fl-Unjoni Ewropea u għalhekk din il-kriżi globali toħloq problemi u raġuni il-għala aħna qed eh, nitolbu lis settur finanzjarju jkun eh, iktar vigilanti, ġifiri, kienem ħafna kritika kontra il-regolament il-ġdijt u il-regolamenti il-ġodda li jattiġu diskussi kemm fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u fuq il-livell globali jiena naħseb li huwa eżatt li mhuwiex aċċettabbli minħabba dak li jinti qed iġifieri iċ-ċittadini qed jgħidu lilek l ngħid li l autorit kollha fid-dinja mhux biss fl-Ewropa, aħna ma nixxux li nerġgħu naraw l-istess eh, fragilta tal-sistema finanzjarja. Imma il-għala et eh, titfaw it-tort fuq l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet differenti u l-gvern Ġappuniż u l-gvern tal-Istati Uniti huma għandhom l-istess diffikultajiet qudiem għajnejhom. Hija diffikultà għal kulħadd. Inti ehm, jgħat fiż-żona euro u l-inqas istituzzjoni waħda tat eżatt ġdid mitluba minna ġifiri um, u xi ħaġa li għanna nirrimarkaw fuqa. Imma il-ħaġa mxie koordinata kemm xtaqt jiena għax hemm element li inserħu ras ċittadini tagħna fuq eh, dan eh, din l-istabilità tal-prezzijiet u huma mm, din l-istabilità għal qalb iċ-ċittadini u naċċetta li din xi ħaġa diffiċli ħafna fiċ-ċirkustanzi attwali li naċċertaw li qed nagħmlu l-almu tagħna li nevitaw li din il-kriżi terġa' tirrepeti u ruħa. Huwa diffiċli ma xorta waħda qed niddiskutuha, diffiċli li naċċertaw li l-gvernijiet kollha qed jagħmlu dak li huwa meħtieġ sabiex iżommu il-fiduċa u l-istabilità din il-ħaġa huwa minnu fid-dinja kollha fl-Ewropa, imma il-messaġġ il-messaġġ li dan qed joħroġ mis-sitwazzjoni l-messaġġ huwa l-istess għal kulħadd u jiena naħseb li mhuwiex korrett li aħna din l-istituzzjoni nitfgħu it-tort fuqha. Le, aħna, il-koll kemm aħna ninsabu f'sitwazzjoni u il-koll qed ngħaddu minn sitwazzjoni mm, eċċezzjonali u mm, mhux tajnuna għall Parlament Ewropew għall ICB għall gvernijiet nazzjonali u eh, naċċetta li mhux faċli imma ejja ma nitfawx it-tort fuq istituzzjoni partikolari. Fl-opinjoni tiegħi m'għandniex aħna namlu dan. Grazzi ħafna sul Cross. Grazzi ħafna. Nixtieq jiena Jiena vera napprezza il-dak li jittiet u għamilt sabiex tipprova tġilet til-krizi u nishtiq ngħid hawnhekk li napprezza vera napprezza dak li inti għamilt sabiex tindirizza l-problemi tal-Greċja. Ġifiri, grazzi, grazzi minn qalbi. Nixt inżita hawnhekk li fil-Greċja minħabba il-talbiet tal-Unjoni Ewropea u l-IMF ġew um, adottati miżuri stretti ħafna sabiex innaqsu id-dejn pubbliku tagħna. Imma jiena daqsxejn xettiku sur President fuq ħaġa li li lin minn dawn li żviluppi għanna bżon u kol inħarsu lejn l-sfera politika. U din il-problema mhix biss tal-Greċa, il-maġġoranza tal-Ewropa palissa qed tiġi medda qed niltaqgħu ma' ħafna problemi. Nistgħu nasbu pereżempju fuq il-każ ta' Franza u s-sitwazzjoni ta' ftiti ġanetilu l-strikes u hemm ħafna problemi. Jiġifieri milin minn din il-kwistjoni ta' disċiplini budġetarja u l-affarijiet li qed nagħmlu sabiex nippruvaw inkatru eh, il tkabbir jiena wkoll inkwetat dwar dawk is-swieq li mhux qed jirregolaw lilhom infushom. Ma nix nitkellmu biss fuq eh, is-sanzjonijiet imma rridu nieħdu azzjoni ekonomika. Għalhekk fid-dibattitu tagħna dwar il-korpi il-ġodda rridu aħna nadottaw miżuri li jippermettulna inwaqfu bilanċ bejn l-elementi ekonomiċi u finanzjari differenti jekk aħna ma nistawx namluħ dan il-bilanċ, jekk ma nistawx aħna nfasluħ, mela se niltaqgħu ma' ħafna iktar problemi. Grazzi ħafna, Iva, jgħid isurġu xe, jiena naqbel ħafna ma' dak li jgħid imma Nishtiq jena niprofa inwessa l-osservazzjoni tijak stess palissa aħna ninstabu fi ekonomija globali, sistema finanzjarja globali fejn dan il-bilanċ, dan il-bilanċ bejn libertà u regolamentazzjoni, regolamentazzjoni tal-banek, dawk li l-entitajiet mill-li mumiġ banek, tal-fondi, eh, tal-pensjonijiet, tal-istituzzjonijiet finanzjarji, eccetera, eccetera, dan kollu issa qed jiġi diskuss mhux biss ġewwa l-Ewropa, mhux biss ġewwa dinja industrializzata fi dinja industrializzata ma fuq il-livelli kollha mal-pajjiżi emerġenti kollha. U ovvjament huwa importanti ħafna li aħna nħarġu bi standards adegwati, bi regolamentazzjoni adegwata fuq livell globali għax jekk ma numrux dan, nkun qed noħolqu iktar nuqqas ta' stabilta, e, ikunu għat forsi għed noħol u krizi oħra u forsi e, e, ikun hemm xi attivitajiet jew ikun hemm xi kumpaniji li imorru ximkien ieħor, iġifieri nixtieq nitlob lill partijiet kollha jimxu mod intelligenti fuq livell globali jena stess esperjenzajt l-istess ħaġa ġifiri bitla enormi fil-interazzjoni bejn l-ekonomiji differenti u l-pajizi fid-dinja minn minn bdiet din il-krizi, eh, dinja emerġenzi eh, ħadet post E, id-dinja industrializzata, per eżempju, G20, nistaw naraw din il-bidla drammatika waqt G20, din nistan sejħla e, rivoluzzjoni minn silenzjuza, ġifiri, aħna rridu naċċertaw li qed namlu l-almu tagħna hawnhekk u jiena ninstab ċert li U kien hemm membru, il-membri onorevoli li tkellem forsi ehm, se jaqbel miegħi iċ-ċittadini tagħna mux se jaċċettaw jekk jerġa' jkollna kriżi oħra, mhux fl-Istati Uniti, mhux fl-Unjoni Ewropea, mhux fid-dinja eh, eh, industrializzata, mhux ħajafrulna minn dan. Ġifieri aħna marbutin li insibu mod kif is-sistema adegwata tkun tista' tiflaħ għal dawn il-kwistjonijiet ma jekk nagħmlu dan irridu nagħmlu sforzi u xi minn ovvjament mhumiex kuntenti b'dawn l-isforzi. Hans Peter Martin. Grazzi ħafna, President. Sir Trisha, nishtiq eh, nikkwota għalek xi ħaġa. Il-kwistjoni kruċali dinja mingħajr eh, leverage x'tkun tista' tagħmel jekk ikun hemm il-leveraging, ġifieri l-atturi kollha, negozji kollha, l-banek kollha, l-istati kollha, irridu innaqsu id-dejn tagħhom ek kif it-kabir kapitali jiswa iktar flus u ek kif it-kabir jonqos il-marġni u koll se jimxu l-ura, dinja l-opinjoni tijak, ġifiri aħna dak li nistennaw li iż-żona euro issir bil-konsekwenzi kollha marbutin ma' dan għal darboħra jgħid is-sur li il-proċess ta' de-leveraging li aħna rajna fuq livell globali, mhux biss fiż-żona euro, mhux biss fl-Unjoni Ewropea, imma wkoll fl-Istati Uniti u f'pajjiżi oħrajn tad-dinja dan huwa proċess li iva donnu kellu suċċess b'din eh, il-ġirja għal uh, leverage imma li waslitna għal kriżi għalek aħna li wis probabli rridu namlu u jidir li li jem konsens għawi fuq dan li rridu namlu nipruvaw indaħlu fi tħaddim fil-funzjonament tal-ekonomija globali tal-finanzja globali elementi ta' dawn il ta' ħalli bekk nistgħu nevitaw li jkun hemm leverage eċċessiv li dejjem dejjem dan eh, jimxi eat feet ma delivery eċċessiv, mbagħad ikonna dawn il-booms, dawn il-busts eh, li eh, ta' spiss waw kif taħdem l-ekonomija, imma dak li għadna kif esperjenzajna lar bust mill mit-tieni gwerra dinija ġifiri aħna bażikament qed eh, għaddejna minn xi ħaġa eċċezzjonali u kważi unika u dan wara perjodu ta' leveraging li u eh, kien l-iktar naħseb minn mit-tieni gwerra dinjir. Ġifiri, kif nistgħu aħna naċċertaw li naċċertaw li għandna sistema globali u ovvjament sistema nazzjonali? Kif jista' jkollna evoluzzjoni kontinentali li ma tantx ġi affettwata minn dawn il-booms bass. Dinja l-mistoqsija li l-iktar isaqsuna u hemm tweġibit differenti, per esempio li nelimitaw il-mekanizmu eh, pro-ċikliku eh, li eh, jinstab fil-funzjonament tal-finanzjament globali għanna dan il-rekwizit kapitali dawn il-rekwiziti kapitali li jistu koll kunu mm, pro-ċikliki u dawn mm, il-komunità globali għallunna li nistaw nużaw bħala odda mux faċli imma hemm bżonn li namluħ. Mr. Feo. Sir Feo. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Chair, Sur Trisce. Nixtieq jena nirgrizzjak għal mod kif inti ħdimt fuq il-governanza ekonomika u nixtieq ngħid li dak li għandu xaqsam għal-parlament, għandek appoċ għawi għal soluzzjoni effettiva għall-Europa kollha. U eh, il-Bank Ċentrali Ewropew se jaqdi rwol importanti mal-Parlament Ewropew ukoll se jagħmel dan dwar dan is-semestru Ewropew xi insaqsik dan li ġej Sur President. Salima punt inti taħseb li s-setat tal-Komissjoni sabiex tevalwa il-pjanijiet budgetari mm, għandhom ikunu, kemm għandhom ikunu kbar dawn is-sedat li jekk inti qed tanalizza ċifri, x'inhu ma dawn iċ-ċifri, inti qed li huwa importanti li jkun hemm rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull sat membru dak li għandu x'aqsam għall kompetitività nixtin fakkrek fuq il-każ tal-Portugal. L-infiq pubbliku palissa diffiċli li jiġi kontrollat qed inħallsu premium vera oli fuq id-dejn pubbliku l ġdijt hemm problemi bil kompetitivita għalhekk nix inkun nisma' minn għandek xi rekomandazzjonijiet partikolari tista' tagħti l istati membri individwali. Grazzi. First of all, di l ħaġa interess kbir f'dak li mal-European semester huwa li nieħdu il-possibilità bikrija kemm jista' jkun malajr u ir-rabta mal-peers biex neżaminaw il-mistoqsija il mistoqsija tal problemi kollha li u nirrispondu bl-iktar mod ġust il-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea jafu illi jiddependu fuq xulxin mis-sitwazzjoni ta' xulxin minħabba is-suq waħdini. U l-pajjiżi kollha ta' l-erja tal-juro jafu li jiddependu fuq xulxin minħabba is-suq waħdini kif ukoll fuq minħabba l-munita waħdanija u allura eh, dan huwa l-istress tal-kriżi, allura għandhom motivazzjoni u nippretendi il-European Semester jiġi implementat kemm jista' jkun malajr. Issa jien ma rridx nibda eh, nitkellem fuq eh, u nissostitwixxi lil nifsi fuq ix-xogħol tal-Kommissjoni ma waċċar illi kifet għanna konsidrajna sa mill-2005 aħna konna rekomandajna b'mod qawwi lil membri tal-Euro area mhux biex jipplimentaw b'mod rigoruż u fortunatament dan ma kienx il-każ kif tafu intom, kontrarju għal dak li qegħdin nitolbu u anke l-Kummissjoni. U anka numru ta' pajjiżi u l-Parlament. Imma aħna qed nitolbu wkoll għal indikaturi kompetitivi biex jiġu segwiti b'mod attent ħafna. Unżomu d-djemna u koll l zbilanċ kull tip ta' zbilanċ li, nifacċjaw, illa li xaħna nemnu li huwa importanti ħafna ħafna ferja ta' munita waħda fejn il-benchmark huwa sempliċi ħafna. Il-messaġġ li joħroġ mill-ICB huwa wara dawn ċerti snin għanna ma nistawx nkunu ċari intom tafu flima univers tkunu, allura ħudu deċiżjonijiet f'waqthom bħala konsekwenza ta' dan il-kontinent ta' stabilità enormi li aħna din niżguraw. U jekk l-ispejjeż din eh, jolew ħafna u l-inflazzjoni nazzjonali tkun iżjed mill-medja, allura eh, il-kompetitività tintilef u toħloq problemi wara xi żmien. Allura dan huwa il-messaġġ għal pajjiżi kollha konċernati u anke għal Portugal ovvjament kif ukoll għal oħrajn. Grazzi. Uh, Mrs. Kretzer. Il-kelima li jmiss. Grazzi, Signora Cer. Sur Trisha, aħna smajna ħafna l fuq il-Greċja, allura għandi mistoqsija fuq dwar il-Greċja. Nixtieq l-opinjoni tiegħek dwar dan. Għana smajna ħafna fuq restrizzjonijiet li ttieħdu u ovvjament dan għandu impatt fuq l-ekonomija. Allura, jina nsaqsi l-nifsi xtib ta' impatt ħajkollu da kollu fuq is-swieq. Nirrepeti dak il-intqal fil-Greċja u mil medja internazzjonali dwar dak li jiġri wara l-2013 il-Kumitat Eżekuttiv huwa kontra dak li suppostandu jiġri? U inti bħala bank għandu jkun hemm pożizzjoni ċara, pożizzjoni anzi konġunta bejn l isb il-Kummissjoni u l-IMF illa li minħabba nuqqas ta' ċertezza li naraw ma tippermettilniex biex naslu għall li aħna poġġejna li nafusa ma tejn il-ħadd. Grazzi, is-sur Trixe. Ikolli nerġa' nagħmel dan il-punt. Intom tis istaqsu lil bambankej dwar Texas, il-California, il-Massachusetts, l-Alaska, eccetera, qed jagħmel dil-ħaġa dik l-oħra, etc. Aħna din f'dik il-pożizzjoni fir-Riserva Federali, aħna din aħna mitluba kull wieħed minna biex nieħdu deċiżjonijiet fuq livell 330 miljun 16 il-pajjiż illum 17 fl-ewwel ta' li ġej fil-2011. Kull membru tal tal-board ta' governanza huwa responsabbli minn daw 330 miljon ruħ. Kull persuna għandha l-vot tagħha. Persuna waħda vot wieħed. Waqt li l-gvernatur ta' ċertu pajjiż dwar id-differenza ta' popolazzjoni jista' jkun anka minn minn wieħed għal 50, wieħed tal 100, ġifridu niftakru dan. Din hija dan huwa l-Konsil tal-Governanza u għandek is-sitt membru tal-sitt membri tad-Direttorat tal-Bord Eżekuttiv Daku ix-xogħol tagħna li niżguraw stabilità ta' prezzijiet fuq il-livell ta' kontinent li għandu 330 ċittadin. Jien eċ kien ir-riżultat ta' dan ta' din il-ħidma. Is-sintom għandkom gvernijiet li huma responsabbli mill-politiki tagħhom għandkom kunsill illi jew kunsill li huwa responsabbli minn dawn il-politiki. Aħna maħniex waħidna Allura din il-governanza hija waħda waħda eh, konġunta għandna mbagħad il-Kummissjoni biex li tistudja s-sitwazzjoni u tagħti id-deċiżjonijiet tagħha Allura dawn huma kollha l-istituzzjonijiet li qed jiġu mitluba biex jieħdu ir-responsabiltajiet rispettivi tagħhom u għandna sens ta' direzzjoni u rridu kull awtorità trid twieġeb għal din ir-responsabilità li għandha biex nimxu il-qudiem fil-pjan li għandna f'moħħna. U hemm diversi ċirkus, f'diversi ċirkustanzi qed nagħtu is-sentimenti u l-pariri tagħna, imma għal ir-responsabilità tagħna tana hija waħda fuq livell ta' kontinent. U jkolli ngħid ħafna mistoqsit li li qed tagħmlu lili għandkom tagħmluhom lill-Kunsill, e, lill-Gvern in kwistjoni u lill-Kummissjoni. Li nista' ngħid huwa li kien hemm tibdil importanti ħafna ħafna ħafna jgħid il-kellim f'dak li għandu xassam mal-politika tal-pajjiż imsemmi, jiġifieri il-Greċja, fejn aħna tlabna biex isir dan it-tibdil u dan it-tibdil sar u kellna naħaddu ġudizzju fuq l-arfien tal-orientazzjoni ġdida fl-imkien mal-Kummissjoni u għahnetna Iva, issa miexin lejn id-direttiva tajba u issa il-messaġġ tagħna huwa implementa b'mod rigorus, b'mod jibes. U fl-opinjoni tagħna dan għaddej u għet iġi eh, kontrollat kull tliet xhur kemm il-Kummissjoni kif ukoll magħna flimkien intandem. U jekk dan isir sew kif aħna nemnu li għandu jisir, allura u jisir b'mod effettiv, allora jien nippretendi li ħajkun hemm tibdil fil-ġudizzju ġenerali u li hemm dan it-tibdil progressiv għaddej. Grazzi ħafna, Guna, il-mistoqsija. Grazzi ħafna, Sur President, Aħna għandna bżonn sistem finanzjari rezilienti jibsin kif diġà ġim semmi. Imma biex ikollna dawn is-sistemi għandna bżonn ukoll E, finanzi pubbliċi li jkunu b'saħħithom stabbli u ekonomija u allura għandna bżonn perspettiva biex ngħidlek e, olistika. Għavolja din espressjoni ftit dubjużet jgħid il-kellim u qed ngħid dan illa li xillum għanna medja ta' 7% deficit fil-Unjoni Ewropea u jekk inti dak tipparagunaħ ikollok tnaqis fuq livell annwali ta' 1% illi sal-2017 u biex jekk innaqsu il-piżijiet ta', ta djun sal-2020 ikun għatem l-austerità. Fl-istess jien però għandna bżonn tkabbir biex innaqsu dan il ta' tad-dejn u biex innaqsu d-deficit, allura dan jitlob attivitajiet oħrajn, riformi oħrajn li jistimulaw it-kabbir. Għax għanna ma nistawx nimxu bis fuq politika ta' austerita, għax kull darba tara li għandek di li sfida, dejjem ikollok sfidi ġodda, problemi ġodda. Nishti għallura nishtiq tatina allura eh, evalwazzjoni dwar kif huma sejrin il-swieq finanzjari Ewropej. Illa għaliex jien ma nasibx li huwa biżejjed illi nippjanaw u niddiskutu fi sistema finanzjarja reżiljenti jekk inti reżiljenti jekk inti ma tieħux akkont l-ekonomija ġenerali. U nixtieqek allura tirrifletti magħna fuq dan il-bilanċ li xi kultant hija kontradittorja ta' li għandu x'aqsam ma' riformi finanzjarji. Grazzi ħafna. Thank you very very much indeed. Grazzi ħafna ħafna. Żewġ rimarki. L-ewwel, dwar il-politiki fiskali int stess et il-medja il-magnitudni ta' deficit kemmu oli meta nkunu għedin nitkelmu fuq it-trettat ta' Maastricht it-3% kienet threshold li kienet tider olja diġa u li ma kellix tiġi eh, meluba u issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-figura jaffer iktar olja. Però kellna uddim, kena nikkombattu l-ar kriżi l-attrajna. Imma biex li naħsbu li meta jkollok fuq medja fuq livell ta' 7% jew anki iktar. Inti hija teżaż dik is-sitwazzjoni daqs li kieku kont nieqes ma jnastu. jekk inti ma tagħmel xejn huwa li inti qed titlef il-fiduċja. Tkun qed titlef il-fiduċja ma jikkonsmawx għax ikollhom problemi immensi f'dak li għandu manka ma, ma taxxa, l-intraprizi u n-negozji mhumiex qegħdin jinvestu ma jkunx hemm konfidenza ġenerali. U għallura jkun hemm prezz eh, fuq is-swieq. Allura, il-riżultat m'għandux li jekk ma nagħmlu xejn jekk nol jew jekk nollu deficit għankunu fi stat aħjar b'xi model lineari. Imma l-contrafactual għandu jkun il jekk aħna ma nagħmlu xejn ħankunu fi żjed problemi. Allura dan huwa punt illi fl-opinjoni tiegħi huwa ċar ħafna imma naċċetta li dak fil-passat forsi eh, ġi ignorat u għadna su prezz għares għalih. Imma jina ma ngħidx illi qed jiġi ignorat fl-Ewropa għax qed issa tkun hemm rikonoxximent fost 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea illi hemm bżonn li naħdmu fuq dan biex aħna inżid inżidu il- il-fiduċja, ma da jista' jeżisti fuq livell globali. Mbagħad għandek il-kwistjoni tar-regolamentazzjoni. U jekk li inwebsu fil-regolamentazzjoni li standards kif diġa għamilna u kif għadna edin namlu fil-direzzjoni tal-futur edin infixklu l-irkupru u għawnek jekk inti taqra l-medja internazzjonali l-aħjar media internazzjonali tkun tista' tara riflessjoni ta' żewġ konsiderazzjoni xi qegħdin jgħidu qegħdin toqogħdu lura ħafna li huwa assolutament impossibbli illi għall-2008 li nosservaw il-fragilità tas-sistema għandek is-saħħa iżjed għand suppost is-saħħa ħtiżjed id-definizzjoni tal-kapitali u ħtiġa tal-kapital u hawnhekk inti jekk trid tkun rajta. Però oħrajn u minħal oħra din jgħidu li fil-fatt jatmur il-botwis u inti set fixkel l-irkupru għax ħajkun impossibli biex inti ikollok il-kreditu ġdid, il kredit crunch huwa riċenti ħafna allura jiet għadu intrinsiku mal-regolamentazzjoni tiegħek. Allura aħna l-idea tagħna hija li nippruvaw ikoll nibnu li dan il-bilanċ li tantu huwa bilanċ attent, kaut. U dan huwa il-ħsieb tal-kollegi tiegħi fuq livell Ewropew u globali li nkunu e, e, raġonavolment żiguri f'dak li għandu xaqsam ostilità tas sistema u li aħna verament nkunu nistaw nejdu l-nies li jista' jkollhom fiduċja li sistema bankarja b'mod partikolari mis se tkun fraġli u minna l-oħra jkollna tranzizzjoni li tagħti każ tal-fatt li aħna ma rridux infixklu iż-żmien tal-kupru u immorru fid-direzzjoni għal Eh, sistema ta' rkupru bilanċjata. Din li qegħdin nippruvaw, din li qed nippruvaw eh, ngħaddu għalija. Il-President, iż-żmien tagħna dal-waqt jgħaddi, allura rridu noqogħdu ftit attenti. Rinaldo, l-mistoqsija li jmiss. Grazzi, President. Fid-diskors tiegħek illum dwar l-iżviluppi ekonomiċi u monetarji, inti tajt studju eh, ġenerali dwar kif sejrin fit-tieni tletxur. xhur u dan l-andament kemm wiezen fuq il-talba tal-esportazzjoni. Fit-tieni parti tal-konsiderazzjoni tiegħek dwar l-iżviluppi ekonomiċi u monetarji imma inti użajt kliem iktar prudenti qed titkellem fuq inċertezza U għaliex dan, forsi għan xie preokkupazzjoni dwar l-apprezzament tal-euro u l-fat li forsi kunem e, effett negattiv fuq l-euro. Dawn huwa neċessarju li konna dawn il-tibdil li f'dak li għandu xaqsam mal-finanzi u dan għandu x'jaqsam ukoll ma li nerġaw nibnu fiduċja fost kulħadd dik punt li inti diġà tkellimt fuq. Grazzi. Thank you very very much. Grazzi ħafna ħafna. Dwar l-ewwel mistoqsija. Fit-tieni tliet xhur illi dan it-kabbir illi kien illi kien iżjed pozittiv mill-li ħsibna, eh, kien ferm iktar eh, eh, iktar kellu xaqsam ma talba interna minn li dik esterna allura dwar il-wieħed fil-mija kien hemm punt wieħed illi kien fuq fuq it-talba esterna, allura kien hemm iva kontribuzzjoni pozittiva ma relativament modesta. Allura jkolli ngħid li kiko kelli nikkonkludi dak il-0.1 fil-mija li jiġi mill-parti esterna kena eh, punt tnej minn inventarji un bat il-kumplament punt seba mit talba domestika, investimenti, konsum, eh, privat, etc. Allura, Dik kienet is-sitwazzjoni. Issa naraw jiġri. Imma ma nistax ngħid li kienet sempliċement il-biss il għaliex ħsibna biss fuq il-parti esterna illi kena dan it-kabbir. Aħna bqajna kawti ħafna il għaliex fl-analiżi tagħna stess, aħna ma narax ma narawx wis tibdil fil-profil ta' tkabbir futur u biex natikom Eżempju sempliċi ħafna, aħna studjajna l-fuq e, tkabbir dis-sena li ġi minn sensiela u f'nofs is-sensiela kienet kien wieħed u l-tassien ta' dis-sena huwa wieħed punt sitta. Allora verament dan huwa tibdil li huwa e, ta' tifsira imma dwar il-profil li naraw għas-sena d-dieħla imbidel. U għas-sena d-dieħla l-istess eh, sensijiet ġew minn 1.2 għal 1.4 u dan il-plus 0.2% ġie mill-carryover tal-2010-2011 għax aħna diġa rivedejna l-fuq tkabbir medju tal-2010. Allura, hawnhekk inti tista' tara li għanna bżon inkunu attenti, kauti, prudenti, naraw illi ken, konna ma ktanċ e, l-irkupru imma naħsbu li ma jkunx f'waqtu illi niddikjaraw vittorja li najtu vittorja u li najdu li sanis issa, issa zguri li għedin f-situazzjoni illi għedin f-situazzjoni tajba. Irridu nkunu prudenti u kauti. Issa dwar le tkellim dwar il-semestri futuri, il-konklużjoni eh, prinċipali minna ħatijaj dwar l-mistoqsija wa għarridu nollu il-potenzjal ta' tkabbir u nieħdu kont il-demografija mhijiex dinamika ħafna fl-Ewropa u hemm differenza prinċipali bejn l-Ewropa u l-Amerika hija hija id-demografika. Nieħdu iż-żona euro għax imbagħad inkun żgur mill-figura jata wieħed fil-mija ta' tkabbir f'dan l-aħħar 10 snin u wieħed punt wieħed fil-mija fl-Istati Uniti, imma għax id-demografika tkun iżjed dinamika fl-Istati Uniti, il-figura li għandna f'mona huma differenti ħafna hemm ferm iktar tkabbir fl-Istati Uniti milli fl-Ewropa l-ekonomija avvanzati għandhom problema fuq il-tkabbir per capita. U allura l-konklużjoni hija riformi strutturali, riformi strutturali, repet il-kellim. Grazzi, Anton, inti missek. Grazzi ħafna, President. Sur Trixe. Grazzi ħafna tal-miżuri li poġġejt postom u aħna rajna dak kandu ma' non-standards u aħna rajna il-xol il, il fundamentali tal-Bank Ċentrali tal-Ewropew. għatem il-riskju narfu aħna li dawn jintużaw b'mod opportunistiku. Allura, x'evalwazzjoni, x'i studju għandek għal din situazzjoni mbagħad it-tieni dwar il-riforma globali tal-kriżi. Ma naħsibx illi l-Unjoni Ewropea oppożit dwar it-taxxa naħseb hemm pożizzjoni pjuttost eh, dubjuża Naħseb inti trid eh, riforma imma li dawn ir-riformi mhumiex biżejjed. Inti tkellim dwar kooperazzjoni makroekonomika u allura li sibi għandu jħares lejn dawn l-idejat tu jpoġġjon fuq il-mejda wkoll. U naħseb inti jrid ikollok għandu jkollok eh, idea, għandu jkun hemm idea globali u mhux affarijiet ikunu biċċa biċċa. Iva, grazzi ħafna dwar miżuri non-standard tagħna ikolli ngħid li daw kienu kollha bilan li li jippermettu fi ċirkustanzi eccezzjonali għal mekkanizmu ta' finanzjarju biex jaħdem b'mod korrett kemm jista' jkun. U għalhekk aħna bdejn nidejna din, din il miżur eċċezzjonali li limited supply of liquidity liquidity il aħna i prezentajna f'nofs settembru tal-2008 f'nofs il-krizi u miżuri oħra bħal per eżempju covent bonds eh, bejħ purchases ta' bonds fl-SMP. Allura, da kollu li għamilna naħna kellu lan li, li jiġi li impoġġu miżura ta' korrezzjoni biex taħdem u L-ideja hi li aħna nimxu skont il-mandat, jiġifieri li aħna nimxu lejn stabilità ta' prezzijiet, stabilità kredibbli ta' prezzijiet li huwa l-mandat tagħna li ċittadini Ewropej tagħna qegħdin jippretendu minna u li hija ċavetta għal stabilità finanzjarja inkella aħna konna kiku ma minix daw il-mizuri, kiku edin f'pożizzjoni ferm għar dwar it-tassazzjoni ta' banek ta' transazzjonijiet u eccetera, jina nirrepeti maħniex favur din it-tassazzjoni ta' transazzjoni finanzjarji. Dwar il-banek aħna dejjem edna l-ewwel ejja nkunu żguri illi għanna livelli ġodda U għallura mullura għal-mistoqsija ta' qabel, livelli ġod, livelli li jkunu f'postom u kommenzjurit kemm jista' jkun biex jippermettu l-settur finanzjarju biex ikun inqas fraġli u iktar rezilienti u b'saħħtu. U ċara darba nkunu għamilna dan em, governanza illi kolla deċizjoni biex tniedi ta' stazzjoni ġdida. E, kemm fl-Ewropa kif ukoll fuq livell globali hemm opinjonijiet differenti dwar dan l-oppożizzjoni dawn il-pożizzjoni differenti huma mmexxija ġeneralment mill-esperjenza reċenti esperjenza reċenti li kienet pjuttost kienet pjuttost drammatika u e, dak li ħalla sit-taxxa kellu e, kiġi mitlub biex ipat, e, ipatti għalija. U fejn u koll ma kienxem din it-tip ta' esperjenza ikollok talba li tkun inqas daqshekk b'saħħitha grazzi. Qed jafas il-ħin u l-fik Signor President, grazzi tassew Inti fil-kommenti taftuħ sħaq dwar l-importanza li kunem hemm koordinazzjoni mill-qriba l-Unjoni Ewropea, il-Zona Ewro u l-Istati Uniti. Infatti l-G20 tatna l-impressjoni fil qat li kien hemm illi hekk għandhom f'moħħom illi joħorġu tweġibiet simili minħabba l hija kriżi globali. Issa sentej wara personalment ikolli ngħid illi meta nara x'sar fl-Istati Uniti u fl-Ewropa, ikolli ngħid li hemm differenzi sostanzjali f'ħafna osma, Iżda hemm oqsma oħra fejn hemm xi affarijiet li huma l-istess. U jiena ddiżappuntat ma nistax nitkellmem dwar approċċ tal-G20 u meta nara realtajiet fis-setturi finanzjarji f'pajjiżi l-Ġermanja banek illi ġew salvati mill-gvern issa jappartjenu għal-gvern u ma diġa taħalsu miljuni f'bonuses anke jekk fitta xurilu kienu fidjun. U ċittadini e, jaħsbu illi bqajna d-dajjin l-affarijiet uħat ma tallem lezzjoni. It-tieni punt huwa toġobna jew l-istabilità faċilità ta' stabilità finanzjarja fi żmien tliet snin sejra tispiċċa. Issa illum irridu nħejju għal mument bħal dan fil-ġejjieni għax ħadd ma jista' jkollu interess fi Greċja, fl-Irlanda. Huma jridu jiffaċċaw l-istess problemi li kienu qed jiffaċċaw siċċorilu. Irridu nistaqsu l-nanfusna, irridu konna faċilità ġdida, irridu konna mekkanizmu ta' ristruttura ta' l-insolvenza fuq l-agenda, per eżempju. Grazzi. Dwar l-ewwel kwistjoni. Jiena naqbel miegħek illi huwa tassew diffiċli. dan id-demokrazija tagħna biex niżguraw illi dak illi isir isir għabbażi ta' kunsens globali. Tkun xi ħaġa li tiġi koordinata perfettament. Iżda forsi inti qed tkun aħra xwiss jekk tippermettili hemm differenzi. Iżda ara il-bord sistemiku Ewropew Konna ġusti li najdu li dan irdu niddiskutuh mal-Istati Uniti fl-osma kollha, osma fejn qed ikollu tradizzjonijiet tiegħu, ikollu l-istorja tiegħu, ikollu il-mod tiegħu kif jitratta din il-kwistjoni u ma jkollux l-istess kunċett. Iżda ma dan kollu aħna aħna mnebħin mill-istess ħaġa, jiena li l-indifsijek jew naraw x'sar dak li għandu xaqsam riskju sistemiku u dak li sar fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku kien li dan jiġi meqjus biex nwafqu din l-entità li għandha responsabilità speċjali nqarbuha lejn il-Bank Ċentrali, lejn il-Banek Ċentrali. Ma rridx ikun inġenu jew kompjaċenti iżda jiena jidilli illi il-ġudizzju dwar dak illi qed isir fuq l-ifer globali irridu noqdu attenti kif nesprimu. Issa dwar ir-regolamentazzjoni tal-banek, dak li qed jiġi diskuss, qed jiġi diskuss mhux biss mal-Istati Uniti, mhux biss mal-pajjiżi industrializzati l-oħrajn, imma wkoll mal-pajjiżi emerġenti. Mhix ħaġa faċli, iżda jiena ma nkunx daqshekk pessimista dwar dak illi qed isir. Dan huwa xogħol ibes, memx lok għal lebda kompjaċenza jina naqbel miegħek perfettament dwar il-faċilità għal darboħra eh, jina nishtiq ngħid illi issa irridu namlu differenza. il differenza fl-amministrazzjoni ta' sorveljanza issa irridu namluha. Sorveljanza tal-politika makro kif ukoll fiskali jina hawnhekk naqbel miegħek huwa importanti illi aħna ikonna ċertu għabilta illi nejdu iva dan huwa l-kunċett illi aħna nużaw jekk sfortunatament aħna ma nkunux nistaw nevitaw kwistjonijiet bħal dawn. Naqbel miegħek. Kjaġbok? Vele? Mistoqsija tiegħek? Eh, grazzi tassew, Signora President. Sur Trixe, jena nitlob skuza għalix l-lum nafsnar wasal ċifti tard. Dwar il-kustjoni tal-ġbir ta' dejn, il-ġabra ta' dejn, kwistjoni li għajmu bosta kollegi għanna mekanizmu ta' salvataġġ ta' tlet snin, għanna tlet snin biex nagħmlu riformi strutturali, iżda illum jew għada ser jasal il-waqt fejn aħna rridu niddeċiedu jekk u x'senżommu dan l-istrument f'postu. Umbat minn hemmhekk eh, naddu għal Eurobonds, issa l-mistoqsija tiegħi, x'taħseb inti dwar dawn it tlet snin dawn il-miżuri li jista' li jista' jkollna bżonn? it tininet taħseb illi ser ikun hemm bżonn ta' armonizzazzjoni ulterjuri jiena naħseb naħseb per pereżempju l-età ta' tirar, il-politika soċjali, il-tassa tal-kumpaniji l-kbar l landa per eżempju fejn hemm distorsjoni kbira tal-kompetitività. Din il-kriżi, din il-kriżi tal-Istati membri, aktar mill-kriżi tal juro Bħal kriżijiet oħra fil-passat, ma taħsibx illi tista' twassal għal inizjattivi tal-komunità għal ġejjeni l-ICB jista' jibqa' indipendenti, iżda l-istati membri forsi jridu jagħmlu miżuri li ma għamluhomx fil-passat jew ma rridux jagħmluhom fil-passat. l ecb is independent. L-ICB hija entita indipendenti, hija indipendenti immens u ser tkompli tibat messaġġi u messaġġi kif qedtilkom messaġġi tagħna huma sempliċi immens. Aħna l kol għandna r-responsabiltajiet tagħna, aħna niksbu riżultati dwar l-istabilità tal-prezzijiet b'mod kredibbli kemm fil-passat kif ukoll fil-ġejjieni. fil passat kif ukoll fil ġejjieni u intom tridu tiksbu riżultati oħra marbuta ma' suq uniku, suq uniku u l-kriżi dan ser inkomplu ngħiduh bissieħ u jiena jkolli ngħid illi fil-passat kon qed u fil-vojt imma issa qegħdin naraw taħt dan l-istress ta' din l-ar kriżi globali, mhux kriżi Ewropea ma' kriżi globali mit tini gwerra dinija x'nista' ngħidilkom hawnhekk. L-idea li jkollna bonds Ewropej Jekk din l-idea hija biex niffinanzjaw it-teżori tal-bosta pajjiżi, aħna kontra dejjem konna kontra. Aħna naħsbu illi jekk dan isir tintilef responsabilità. Jiena ma nixtieqx nitkellem dwar l-aħjar mod kif nifinanzjaw il-fond ta' stabilità. Dan huwa kompitu tal-gvernijiet illi huma jerfgħu spalehom responsabiltajiet tagħhom u jaraw kif jistgħu jamministrawhom. jiena jkolli ngħid li l-fond jeżisti għal perjodu limitat ta' żmien imma jista' jindirissa kwistjonijiet marbuta ma' perjodu itwal ta' żmien. U dak, dak il intom qegħdin timmaġinaw huwa illi fi żmien erba' snin jew tliet snin u nofs ser ikonna problemi ġodda li ser ifeġġu u aħna rridu nindirizzawhom. bat naraw. Imma eh, jiena palissa naħseb illi aħna rridu naqdu dmirna. Irridu eh, nevitaw li dan kollu jsir. Jien diġa din l-idea illi kunna nafu minn qabel f'kull każ kif nistaw nindirizzaw jekk sfortunatament aħna ikonna problemi bħal dawn. Allura jina nifem dak li qed tgħid inti issa. Għal darboħra, kull gvern irrit jaqdid miru, il-konsilli b'taqdid miru, il-komissjoni taqdid mira, aħna nfusna rridu niksbu riżultati fuq dak illi għanna niksbu riżultati dwaru, tant qed nagħmluh tajjeb dan illi kważi kważi eh, dan qed jintesa illi aħna qegħdin niksbu ċertu stabilità tal-prezzijiet f'dan il-perjodu partikolari. Il-pożizzjoni li aħna għanna tamlinna eh, tamilna tina ċertu responsabilità speċjali biex ħana nibatu il-messagġi l-Parlament u l-gvernijiet. Jina naħseb il-kuku kollox kien jitratta dwar l-entużjażmu kieku żgur il-problemi tagħna jiġu solvuti. Kellem li miss. Grazzi tassew, Signor President, sul Trixe, sul Langen, tkellem dwar il-possibilità illi jkun koordinazzjoni bħal politika tal-età tal-irtirar fl-istati membri. Il-mistoqsija tiegħi hija x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar id-diskussjonijiet f'ċertu stati membri fil-Kunsill dwar is-suġġett ta' aktar flessibilità fil-kalkoli tad-dejn pubbliku. Dan kollu huwa fil-kuntest tal-trasferimenti eh, lejn fondi tal-pensjonijiet indipendenti. Disa stati membri minn għalija qegħdin jitkellmu dwar differenzi fi trattament ta' dan. Jiena nixtieq nistaqsik bħala difensur aħari tal-kriterji ta' konverġenza xikun l-effett jekk titeħed deċiżjoni fil-pożittiv xikun l-effett fuq l-istabilità finanzjarja fl-Ewropa u aħna bħalissa mhux aħjar li kieku nitkellmu nitkelmu dwar il-personijiet tal ġejjini dwar il-budget tal-istati membri qed naħseb l-iktar dwar il-fondi tal-pensjonijiet l-obbligazzjonijiet marbuta mal pensjonijiet bħalissa dawn ma jidrux fil-deficits li qed jiġu rapportati. Iva, naħseb li għandek punt hawnhekk, punt importanti jena dan naċċettaħ għaw paradoss fil-kunċett attwali tal-kalkoli marbuta eh, mal-responsabiltajiet assoċjati mal-pensjonijiet mod ġenerali, iġifiri dawk illi għandhom l-aktar luċidità fuq medda medja u twila ta' żmien jiġu sanzjonati fil-proċeduri ta' kalkoli ta' kontabilità. E, kolli kom li għandek punt hawnhekk. Naf li pajjiżek huwa marbut ħafna ma' dan jiena naċċetta b'mod li għandna problema reali hawnhekk u din irridu solvuha. Aħna maħniex responsabbli dwar dan il-punt partikolari kif tafu. jista jinn naċċetta li hemm problema illi trid titranġa. Għaliex il-mod kif aħna qegħdin avanzaw bħalissa jidher li huwa mod inġust f'dak li għandu xieqsam l-evalwazzjoni ta' sitwazzjoni attwali. Edward, Sur Trisha, jiena mhux għandi poġġi f'dubju l-ħtieġa li pajjiż jieħu konsolidazzjoni fiskali ambizjuża, speċjalment jekk dan il-pajjiż jeħtieġu jew grupp ta' pajjiżi jeħtieġuha. Iżda issa li qed nistaqsu l-pajjiżi kollha qed issir bħal xi filosofija, bħal xi mudell one size fits all li kulħadd irid jimxi miegħu. Din hemm xi ħaġa li toħloq xi ftit tal-problemi bħalissa wasanna fi stadju fejn qed ngħidu li aħjar infadlu milli nonfqu. Limiti fuq is-salarju hija virtu l-esportazzjonijiet huma ħjar mill-importazzjonijiet. Din qed fakkarni palli kiku saħat qed jagħti parir illi jitla fuq kassa biex jara fuq il-folla, imma mbagħad kulħadd jitla fuq din il-kassa ovvjament dan il-parir mhux ser jirnexxi. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar il-Bank Ċentrali Ewropew, dan il-Bank Ċentrali Ewropew għandu politika monetarja li hija xirqa biex tistabilizza l-ekonomija jekk il-pajjiżi kollha eżempju, s-sena d-dieħla jieħdu dawn il-miżuri ta' austerita fl-istess waqt? Grazzi tas-sew għat-tweġiba tiegħek għal-mistoqsija tiegħek. Dwar il-politika tagħna jiena nikkonfermarlek li hija politika xirqa tajba hija politika marbuta mal-miżuri standard dwar xinu xira biex aħna niksbu stabilita fil-prezzijiet fuq medda twila u medja ta' żmien, issa dwar miżuri mhux standard eh, xinu xieraq jekk aħna nieħdu konsiderazzjoni l-fatti li suq mhux qed jaħdmu perfettament, aħna rridu nkunu żguri li l-politika monetarja tagħna tiġi trasmessa b'mod tajjeb u aħna ser nibqgħu nieħdu id-deċiżjonijiet kollha li huma meħtieġa biex aħna niksbu l-istabilità tal-prezzijiet. Ikunu xikunu ċirkostanzi, ikunu xikunu l-elementi il-ġodda illi jistgħu jiġu mill-Ewropa jew minn barra l-Ewropa f'kull waqt. Aħna f'dan ir-rigward aħna kredibbli għaliex għal darbohra l osservatur qegħdin ħarsu lejn il-passat u qegħdin jiġdu l-konklużjonijiet tagħhom għal ġejjieni. Issa, Kem aħna ta' ma' definizjoni tagħna nqas minn tnejn viċin tnejn. U dan permettinna biex aħna nżommu ma l-istannijiet tagħna u nevitaw li jkun hemm materializzazzjoni ta' riskju ta' inflazzjoni jew deflazzjoni. Ġala darba għettek, jina jkolli nejt irridu naġisu bċertu kautela dwar il-counterfactor. Aħna Pala maġġoranza ta' pajjiżi ma nisabux situazzjoni fejn ser ikun evoluzzjoni lineari tal-ekonomija u fejn il-modelli lineari ser ikunu xirqa. F'ħafna każijiet aħna nisabu f'sitwazzjoni fejn hemm effetti mhux lineari. U billi aħna nadottaw politika fiskali illi sigurana fuq medda medja ta' żmien aħna żgur illi ser ikunu aħjar u mhux qar. Din dan huwa twemmin għalina. Għaliex aħna għanna nuqqas ta' fiduċja f'ħafna każijiet u rridu nittrattaw din din nuqqas ta' fiduċja. U din tista' taħdem ħażin jekk ma nieħdu l-ebda deċiżjoni u jina naħseb li dinja l-qada li nsabu fija bħalissa u f'dak li rikwarda għanna kif et aħna ser inkomplu niprofdu dak li huwa meħtieġ biex aħna nizguraw stabilita tal-prezzijiet stabilita kredibli tal-prezzijiet tal-prezzijiet fuq medda medja ta' żmien. Jina semmejt bosta punti marbuta mal-evoluzzjoni tal-aggregates monetarji u tas-self din kienet kwistjoni importanti ħafna u impliċitament hija kwistjoni tiegħek ukoll. Dalodu kellna l-evoluzzjoni tal-M3 għall-aħħar xahar awissu u huwa livell ta' 1.1 fil-mija konna fuq livell ta' 0.2 f'Lulju, 0.2 f'Ġunju u jekk naraw l-counterparts ta' M3 nara zieda fis-self u tnaqqis tal-figura negattiva marbuta ma' self. Issa ninsabu f-minus 1.1 flok minus 1.4. Għedin naraw dan il-fenomenu illi fl-analizi monetarja jgħidunna illi l-affarijiet mixjien lejn aktar dinamiċità, din mhix ħaġa sorprendenti, aħna dejjem rajna illi kien hemm ċertu żieda fil-loans, fis-self, l-ewwel fid-djar u mbagħad fil-kumpaniji. U għalhekk dak li qed naraw huwa f'konformità ma' dak li rajna qabel, iżda ovvjament kenna reċessjoni importanti u sfortunatament grazzi ta' ċifri tiegħek l-aħħar mistoqsija Vicky Ford. Grazzi ta' sew, grazzi sur Trixie tal-kummenti tiegħek dwar il-finanzi sostenibli u l-inċentivi biex ninkoraġixxu l-istati membri biex jamministraw id-deficits. Jiena ma dan ukollu nixtieq nitkellem dwar is-sanzjonijiet. Jekk individwu jidħol fi problemi, aħna nistennew li huwa amministra l-infiq tiegħu imma wkoll id-dejn tiegħu. U ma jibqax jonfoq ħafna bil-credit card u dan namluh brati tal imax oljien u sanzjonijiet multi oljien. Meta pajjiż jidħol fi problemi, il-Kummissjoni u l-Istati membri qegħdin jissuġġerixxu multi oljien u hemm min qed jissuġġerixxi jinżammu il-fondi. Fiftet kliem nieħdu l-flus minn għand il-pajjiż f'waqt li jkunu jeħtiġuhom dawn il-flejjes. Issa qegħdin naraw rati tal-immas u l-IFSF bil-sistema ta' overcollateralization komplikata tagħha illi tider illi huwa mod ta' sew oli jiswa l-flus biex dan il-pajis jissellef, allura dawn il-multi li rati tal-imas olin, spejjes ta' self olin. Ma tasbux li dawn l-istati membri jett natuħom credit card tiswa ħafna flus u għedin impoġu frisku l abilita tal-istati membri illi huma jikollom rimedju għad deficit tagħhom stess. Grazzi tassew. Iva għal darboħra, mhix ħaġa sorprendenti illi meta tkun ġibt ruħek mod mhux xira inti trid ħallas qares. Din hija xi ħaġa ċara tonda, ovvjament il-mistoqsija dwar il-fatt li lajnuna nifisa hija aktar għolja. Tin tiġi mill-gvernijiet infushom qegħdin jgħidu aħna ma nistgħux nispiċċaw f'pożizzjoni fejn aħna stess u dannu morali għaliex aħna nintervenu b'mod li jkun wisq kmieni u għalhekk rridu eh, iridu inċentiv. Hemm ħafna loġika marbuta ma dak li jsir. U jiena ma nistax ngħidlek illi aħna rridu naġixxu eh, b'mod differenti dawn is-sitwazzjonijiet ma jridux jiġu osservati, aħna jridu nevitawhom il-kwistjonijiet tad-danni morali, il-moral hazard, hija kwistjoni reali l-Parlament tratta b'ċertu attenzjoni kolli ngħid. U jina żgur li intom qed titrattaw b'ċertu attenzjoni, grazzi. Grazzi ħafna, grazzi għal dawk il-mistoqsijiet. Ehm, ħafna minnkom, minnom inti ehm, weġibtom bi ehm, ħafna entuzjazmu. Nasebħa nerġaw nil-taqaw da tef novembru u sen komplu aħna bl-agenda tana minna ftit minuti oħra. Ġala darba jitlaq il-President. Okay, those who are leaving could do... Mela, jekk eh, ħatit il-u jekk jirġobkom tamlu xsejjes, għalli bekk nistaw naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna ġifiri punt numru 6 u it-titjib tal-governanza ekonomika u l-qafas tal-istabilità tal-Unjoni b'mod partikolari fiż-żona ta' l-euro. U se jkollna aħna diskussjoni ta' l-emendi fuq ir-rapport ta' Sur Fejo qabel ma naddi l-mikrofonu surfew jekk joġobkom jekk tridu tpaċċru għamlu hekk e, barra minn din is-sala jew inkella poġġu bil-qeda x surfew irrit jispega e, l-emendi li hemm mar-rapport tiegħu u hemm ħafna emendi. Um, I can, I can do what they do in the House of Commons. Mela, dawk li jamlu fil-House of Commons eh, nista' ngħid min qed jitkellem. Mela, nadu għal-memendi. Surfeo. Tu Obrigado, Signora Presidente. Grazie, Signora Cem. Ir-rapport tiegħi fuq il-governanza ekonomika u t-titjib tal-governanza ekonomika u tal-qafas tal-istabilità tal-Unjoni hemm ħafna ħafna emendi li ġew imresqa. Nixtieq eh, nirringrazzja l-kollegi mill-gruppi politiċi li uraw l-interess tagħhom, ġifieri ħadu sem fil-ħidma fuq eh, fil-xogħol ta' dan ir-rapport. U pala rapporter nishtiq nibda billi najt li jena moħi miftuħ lejn l-emendi li ġew imresqa. Jena tħaddit mal eh, shadow rapporters differenti u nixtieq ngħid l-membri kollha tal-kumitat li eh, se kolli moħħi miftuħ eh, għaddeja l li tixtiqu tamlu mijaj eh, kif dejjem għamilt jiena waqt id-diskussjonijiet l-oħra. Mela, tajt jiena tmin rekomandazzjonijiet prinċipali fl-annes rapport tiegħi snej minn daw b'mod partikolari saru għamendi. Mela, il-sorveljanza, il skużawni, il-qafas ta' sorveljanza multilaterali, Umbat, e tisħiħ tar regoli tal-patta l-stabilita u tkabbir. Issa, brabta mal- ma' sorveljanza multilaterali nixtieq jiena nisħaq fuq eh, il-fatt li l-emendi li għandhom xaqsmu ma' l-indikaturi li se jkunu vitali f'din is-sorveljanza u dwar it-tisħiħ tal-regoli tal-patta l-istabilità u tkabbir u ir-regoli li uh, iżommu d-dejn taħt kontroll, nixtieq ngħid jiena li parti mir-rapport tiegħi għandha x'taqsam mal-sitwazzjoni attwali tal-leġislazzjoni Ewropea, ġifieri fi klimi iħor xi idejat li ġew imresqa għandhom xjaqsmu ma' żviluppi tal-fitu, zviluppi istituzzjonali, per eżempju l-Eurobonds u eh, sabiex dawn jitlu fis-seħħ it-trattat irid jiġi emendat għax palissa kull ma nistgħu namlu huwa nistudjaw l-affarijiet pożittivi u negattivi ta' din l idejja u naraw kif din l-ideja eh, tista ssir emenda tal-futur tar rapport Għalhekk ir rakkomandazzjoni tiegħi. Mm, eh, bbażata fuq il-leġislazzjoni sekondarja, ġifiri x'nistgħu nagħtu aħna taħt ir-regoli eżistenti. dwar il-punti prinċipali fejn hemm nuqqas taqbil dawn għandhom x'jaqsmu ma' eżenzjonijiet u kif dawn inti tista' tkoprihom. Umbat il-proċeduri speċifiċi li gvernaw id-dejn biss u 7% e, tal-prodott e, gross domestiku li dan jiġi imħares. Nixtieq ngħid li rridu nħarsu lejn dawn iċ-ċifri fil-kuntest tal-qafas ta' sorveljanza. Fost e, l-innovazzjonijiet li jinstabu fir-rapport eh, bħala reazzjoni għal eh, l-affarijiet li ħarġu mill-Kunsillu l-Kummissjoni ktibt jiena dwar ir-rwol tal-Parlament tal dak li xaqsam mal-governanza ekonomika. Jiena ħarrist lejn kif il-Parlament Ewropew jista' jorbot mal-Parlamenti Nazzjonali sabiex jagħmel dan. Nixtieq jiena għal darba oħra najt li jiena miftuħ dwar l-emendi jena lest li namel dialogu ma'kom u kifettilkom nafda li id-dibattitu li sennidu bla dubju ta' xejn se itejje is-soluzzjonijiet li diġa jena ktibt fir-rapport tiegħi. Għalhekk l-aħħar punt tiegħi. Jiena qed nittama, jiena għandi tama dwar il-ħidma tagħna minn issa sal-votazzjoni fl-10 ta' Ottubru. nishtiq li kollox jimxi ħarir u nishtiq nirringrazzja l-kollegi minn qabel. Grazzi ħafna. Mela nixtieq issa nipproponi li eh, nadi għax-shadows umbat il-kellima addizzjonali Elisa. Grazzi ħafna se nitkellem bl-Ingliż eh, biex naġġel iktar. Nishti jiena nibda billi nifraħ u nirringrazzja s-sur Fejo għal spiritu ta' kompromess um, tiegħu um, u jiena naħseb li aħna pala l-parlament um, f'mument sekk kritiku u sensittiv għanna naħdmu bir-reqqa ħalli bekk noħorġu bi pozizjoni komuni b'saħħita għalek jiena fisem l snds għamilna daqsek emendi, ressaqna daqsek emendi u um, tajjeb li nwaqfu dialogu mill-ġdid ma' Sur Feo u il-grupp tal-PPE u uh, il-gruppi l-oħra li resqu l-emendi u għalek um, minnaħħa tagħna qed nippruvaw aħna nislu f'dan l-ispirtu ta' kompromess. Kif qal is-sur Fejew jiena naħseb li bħalissa hemm ftejm wiesa u ġenerali għal dak li għandu xaqsam ma' rekomendazzjonijiet tlieta sa' tminja. Imma xorta waħda ikolli ngħid li huwa importanti li aħna niddiskutu xi dettalji dettal minnhom huwa it-tip ta' rapport li qed nitkellmu dwaru eh, u dan huwa taħt regola 42. Iġifieri rridu nkunu ċari fuq dak li tlabna l-Kummissjoni tagħmel. U anke hawnhekk fejn il-kol naqblu jiena naħseb li huwa importanti ħafna li meta nitolbu għat-twaqif per eżempju ta' grupp ta' livell oli dwar it-taxxa jew inkella xi evalwazzjoni dwar il-possibilità li jinħoloq font monetarju Ewropew naħseb li l aħna naqblu hawnhekk u kompromess hawnhekk importanti li nitkellmu dwar data speċifika li jkollna skeda ta' żmien għall-Kummissjoni sabiex tagħmel dawn Specialment meta nitkellmu dwar it-twaqif eh, ta' rapporti ta' viabilta fuq eh, dak li nixtiequ li jiġi implementat fil-futur. Jiena naħseb li rridu niddiskutu wkoll bejnietna eh, Ir-rakmandazzjoni tal-Parlament brabta mal-Eurogroup u l-ħaddima eh, ta' dawn l-Eurogroup. Hemm ħafna mendi hawnhekk u hawnhekk il-rapporter ma ressaqx kompromess u hemm proposta mill-grupp tagħna eh, din mhixi kwistjoni mm, partikolarment diffiċli imma rridu naraw dawk l-affarijiet li għandhom xasma segretarjat u tmexxija tal-Eurogroup ċaġa simili mm, ma pal dik li aħna deċidejna li namlu eh, għall-agenda sterna eh, tal-Unjoni Ewropea bil-Viġi President li u koll eh, imexxi l-affarijiet esterni għalek aħna irridu naraw direzzjoni li rritiħu il-Parlament hawnhekk il-grupp tiegħi huwa lest li jiddiskuti u sabiex insaħħu namlu iktar effiċjenti t-mexxija tal-Eurogroup għalhekk Eh, dak li xtaqt najt dwar rekomendazzjoni 3 sa 8 dwar l-ewwel u t-tieni rekomendazzjoni Iva, naqbel li l-problemi għonek huma iktar komplikati u kwistjoni li jenna naħseb li dan il-parlament b'mod partikolari dan il-komitat għandu jidiskuti kem aħna se naqsmu l-obligi u rekwiziti tal-Eurogroup u umbat xirri bil-bqija u l-Europa Jiena naraf li ħafna emendi li saru mill-kollega tana Vicky Ford, emendi li jisqu fuq l-importanza li dejjem mm, namlu distinzjoni bejn l-Eurogroup u il-bqija. Għalek, il-problema kif għana sen maniġjaw il-relazzjoni bejn dawk il-pajizi fl-Eurogroup u il-bqija tal-pajizi. Rid du nżommu d-dimajnejna li dawk il-pajizi ehm, hemm ħafna pajjiżi li mhumiex eh, f'Eurogroup għalissa imma huma list li jingħaqdu jew se jingħaqdu fil-futur. Jiġifieri Irrit ikun hemm il-possibilità li nsaħħu il-bżonn li narfu l-impatti konġunti li jinħolqu fi u barra miż-żona euro meta jkollok l-istess suq intern, meta jkollok l-istess suq finanzjarju, jiġifieri dawn il-kwistjonijiet għandna nindirazzawhom fl-opinjoni tiegħi. It-tieni punt, eh, dan huwa dettall, eh, ma nafx forsi il-kollega tagħna Danita Huben eh, edaw għax hemm stqarrija li fil-kompromess 10a, eh, interessanti fl-opinjoni tiegħi fejn inti tipprova tbassar l-impatti eh, konġunti l-pajjiżi għandhom fuq xulxin, imma i tajt li l-Kummissjoni għandha twaqqaf livelli massimi. Ma nafx jekk dan xi ħaġa prattika possibbli għalhekk eh, għandi xi problemi b'dan il-kompromess. Dwar id-deficit, dwar l izbillanċ li nixtieq ngħid huwa li huwa ċar li il-kriterji ta' dejn u zbillanċ rridu jiġu indirizzati f'daqqa fl-imkien għax ehm, Waħda mill-problemi fil-patta xinti saħħaħ il-kriterji ta' deficit imma tinsa dawk ta' dejn. Jekk narfu dan il-fat ma naħsibx li għanna insaħħu l-automatiċizmu ta' 60% ta' dejn li dan għandu joħlo uh, sanzjoni automatika jew inkella rakkomandazzjoni automatika għax aħna għanna bżon nkunu nafu aħjar kif eh, xini rabta bejn dejn u deficit u mannix aħna noħol u 3% u 6% għax jekk aħna u ninaqdu għom dawn rridu nifmu x'inhi l-evoluzzjoni ta' tnejn flimkien u m'għandniex aħna nagħmlu dan fuq livelli massimi, livelli massimi li ma jagħmlux sens għalhekk fil-prattika u mill-lat tekniku ma narax dawn, ma narax dawn il-livelli massimi, għalek mm, mbat l-aspet eh, automatiku ma jgħamilx sens. Kwestjoni iktar importanti li jena naħseb li Eh, huwa hija kwestjoni politika u sensittiva ħafna kemm aħna għandna eh, naċċettaw sanzjonijiet eh, semi awtomatiċi proposti u implementati mill-Kummissjoni mingħajr ma dawn jaddu miċ-channels normali mm, fil-konsil, għalek dina kwestjoni sensittiva diffiċli u naħseb li l-ftim li eh, eh, intlaħaq bejn xi gruppi partikolari brabta mal-Kumitat tal-Kriżi eh, dina formulazzjoni ibbilanċjan ta' fejn hemm rwol imsaħħa tal-Kommissjoni imma m'hemmx ksur tal-proċeduri legali sabiex inkisbu dawn il-mirja xek ikun hemm sanzjonijiet li morru minn zero għal 180 eh, eh, digri ġifiri jekk ikun hemm bidla totali eh, il daw li ktar jista' fuq il-kummissjoni għalhekk rajna fil-passat li dil-ħagġa ma taħdimx li l-Kummissjoni tpoġġi sanzjoniet fuq il-pajjiżi mingħajr kontroll tal-Istati Membri. Ġifieri jiena nixtieq nipproponi li nippropon li dajdu iva taħt il-responsabilità ċara tal komissjoni imma li ma nafavorixxux eh, li ikun mekkanizmu semi automatiku fejn il komissjoni timponi fuq il-pajjiżi sovrani mingħajr lebda kontroll minn dawk il-pajjiżi. U l-aħħar imma mhux l-inqas jiena naħseb li l-interpretazzjoni ta' governanza ekonomika iġifiri it-tisħiħ eh, tal- eh, pat ta' stabilita u tkabbir u l-iddeja wara l-ekonomika, eh, il-governanza ekonomika kienet li din li flimkien mal-pat ta' stabilità u tkabbir ikunem eh, pat ta' tkabbir u impieg għax il-pat ta' stabilità sar il-pat ta' stabilità u mux tkabbir u xieħut mid divergenzi et joħorġu minħabba l-fat li dawk il-pajizi li eh, għandhom l-istess eh, munita imma dawn peress li din mux l-ħjar monita għandhom umbat politiki eh, tal-impjeg divergenti. Ġifiri, aħna naħseb għanna najdu li il-pajzi kollha għandhom jamlu parti minn dan il-patt u naħseb li l-Parlament għandu jindirizza dan il-punt u dina kwistjoni importanti ħafna l-grupp politiku tijaj u nixtieq jiena nirringrazzja il-partijiet kollha differenti tajjeb jekk forsi u aħna noħarġu bi lingwaġġ komuni sabiex insaħħu um, din id-dimensjoni tal-ekonomija reali fuq eh, il-futur tal- governanza tal-zona euro u tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, grazzi għall-sforzi eh, li għamilt nerġa nisaq fuq eh, l-ideja li għadna eh, għaddejjin mill-proċess ta' bilu nitamal ninson komplu f'dan il-spiritu ta' kompromess għalli bekk noħarġu bi um, pozizjoni tal-parlament, pozizjoni b'saxħita. Grazzi ħafna Ramon. Mm, Grazzi ħafna, jiena se nitkellem eh, bil-Ispanjol, eh, jiena meta nitkellem ma' surfew dejjem nitkellem bl-Ispanjol, bil-Kastiljan, għalkemm jitkellem Ingliż tajjeb ħafna. Jiena ressaqt 14 eh, l-emenda u ehm, ħafna mill-membri liberali qablu, skużawni, jiena ressat 40 emenda u 15 ġew aċċettati mis-sur fejow u nittama li saġġima d-dihla nkun nista nikkonvinċieħ fuq iktar mill-emendi. Kull ma se nagħmel issa nitkellem dwar erba' punti li huma importanti għalija. Mela, jiena nixtieq li jkun hemm iktar kontrolli għal pajjiż li għedin fi zona euro għalli dawn ħarsu il-patt stabilita u tkabbir. U mm, irrid ikun hemm regoli dwar eh, l-iżbilanċ pubbliku fil-każ ta' Spanja, dan id-dejn pubbliku qed jizdiet u mm, issa bażikament eh, saret problema strutturali. Għalhekk jekk nixtiequ aħna nsaħħu il-governanza fiż-żona euro, għanna bżon aħna eh, naħdmu eh, birreqa ma dawk il-pajizi fiż-żona euro ħalli naċċertaw li huma disċiplinati. Fil-kas ta' Spanja, l-imġiba mhux dejjem kienet waħda xira, speċjalment meta is-soċjalisti eh, kienu fil-gvern, forsi l-kollegi jistaw jiskużawni għal dan il-komment, dan il- parentesi, imma insomma kifet ilkom, naħseb mm, irridu nkunu stretti ħafna nar l-erba li għada fi Strasburgu, aħna kellna ikla ma' Axel Weber u huma ma, ma kinux konvinti eh, bl-ideja tal-IMF għanna noħorġu imma bi pożizzjoni konġunta jekk għanna xikolna sistema ta' azzjoni rapida għalli bekk ma jkollniex għalfejn istennew għal korpi internazzjonali. Umbat dwar il-ħruġ tal-Eurobonds irridu aħna nisqu fuq l-infrastruttura Ewropea u il-proġetti li għandhom xaqsmu l-infrastruttura Ewropea fil-kas ta' Spanja. Għat forsi mannix l-inni tal-ferrovi mal-bqija tal-kontinent hemm affarijiet li qed iwaqfuna milli namlu rabta mis-sistemi ferrovari oħrajn għalhekk il-kompromess fuq l-Eurobonds se jkun wieħed utli biex nala nixtieq ngħid bħala l-aħħar emenda tiegħi aħna nixtiequ li il-Kummissjoni Ewropeja tistudja il-vantaġġi dwar il-possibiltajiet li inwaqfu teżor konġunt Ewropew. Għax meta jiena imur qoddim il-kostituenti tijaj u najdillom xetkun din il-governanza ekonomika, rridu aħna natwom idejom ta' xet għamel l-Unjoni Ewropea x'passi sa tieħu mhux biss fuq l-euro għalli bekk ikollna governanza ekonomika effettiva. Sissa eh, għanna e, monita konġunta, għanna politika konġunta, imma manni aħna armonizzazzjoni budgetarja u minnajr din l-armonizzazzjoni ma naħsibx li ħataraw xi qabża kbira fil-governanza ekonomika. Grazzi ħafna sur Fejo, nixtieq nirringrazzjak tal-li inti tajt jew inti lest li titkellem dwar dawn il-kwistjonijiet u li se nikkonkludu u noħarġu bi pakket ta' kompromess. Grazzi. Vicky, tixtieq intervjeni Grazzi ħafna, grazzi ħafna sur fejew tal-li qed tisma dan it-ħassib tagħna fl-emendi li jiena ressaqt eh, ġifiri fejn l-affarijiet għandhom ikunu tal-żona euro u fej le, provajna aħna nitlu fid-dettalji ġifieri provajna nuru x'im x'jaħdem u x'ma jaħdem, ħalli bekk nippruvaw inżommu ma' trattat fi stat membru tiegħi u f'xi stati membri oħrajn hemm tħassib li qed nippruvaw nemendaw it-trattat u eh, għandna nkunu kawti hawnhekk jiena ressaqt eh, emenda dwar sensitività dwar il-ħtieġa ta' Eh, emendi fi trattati fil-futur jena lesta li niddiskuti eh, dan l-affarijiet miegħek fuq livell bilaterali. Naħseb li huwa importanti li dan il-rapport ikun iffukat, ġifiri per eżempju meta nħarsu lejn l-indikaturi differenti l-affarijiet li għanna nkejlu għam li mannix nkejlu fil-futur, eja nħarsu lejn l-indikaturi makroekonomiċi, eja nkunu ffokati dwar kif u li l makrostabilita tkun fil-futur manni aħna eh, nispiċċaw bxi lista, mm, eja nkunu ċari u eżatti dwar eh, il-multi kif tafu, kif għadni kifet ħafna sensitivita, ġifiri e, jista' jkun li li tbaxxi persuna aktar mill-li tkun baxxa, ġifiri rridu nkunu attenti hawnhekk. Dwar il-stress test eh, tal-budgets eh, tal-istati membri, Ma nafx jiena minn ixċerta nixtieq forsi nisma l-pożizzjoni differenti, jiena naħseb imma li ġala darba jkollok downside budget mbagħad is-suq eh, eh, eh, jibda jaħseb fuq l-ar sitwazzjoni possibbli meta Ministru tal-Finanzi jagħti dbassir inti tibda dibattitu bla ħarkas possibbli ma nafx kem senatu aħna valur mizjut ma lessa li nisma l-opinjonijiet differenti. Fil-fema tana ir-responsabilta tal-budget responsabilità tal-budget eh, nazjonali jibqaw taħt il-gvernijiet nazzjonali u eh, eh, ħafna xogħol li qed isir dwar fis-semestru dwar id-bassir u fl-aħħar mill-aħħar il-responsabilità tal-budgets nazzjonali e, trid tibqa' taħt il-gvernijiet nazzjonali. Nixtieq nirringrazzjak aktar li inti e, aċċettajt e, ukoll l-emenda dwar timetables tal-Parlament ukoll min jixtieq jagħti iktar lill-Kummissjoni ħalli ma tħarġx biex lejn il-livelli tal tal-deficit u l-budget imma tħares ukoll lejn prioritajiet sajn fi ma naħseb it-morru l lin wiss fil-fema tijaj jekk stat membru jaħroġ bi budget, eh, budget prudenti u ma jridu jiddeċidu kif ħajjon fuq l-flus u mux l-Europa għanda ta' dan il-pajis eh, kem eh, irrit jon fuq il-kura tas saħħa ecc. Jek se jkollna aħna sanzjonijiet li se jizommu mm, il-fondi strutturali ma nistax nifem għalix inkludejna biss il-fondi strutturali mux daw, per eżempju, mux kapt għalek jina nabel ma' Wolf għonek, un dwar dwar il-obbligazzjonijiet tal-infrastruttura. Ramon Iva, eh, vera bel-meja kħiġifiri tajjeb li nsibu mot mm, irħis kif nistaw naġġornaw l-infrastruttura imma din mm, se tikkawza ħafna eh, perikli morali, ġifiri għandek 27 jew inkella dawk ta' zona euro li ħalsu għal ferrovija, sistema ta' ferrovija tijak kem pajis li umbat ma jħallax, inti xħat għamel, xħat għamel jekk dak il-pajis naqas milli jħallas dan id-dejn. Problema morali ħafna kbira specialment tal dawk l-istati membri zarje, eh, jina mux ħanħallas xorta wahda u ma sejħalsu għax il-linja tal-ferrovija, il-linja taħħom. Insomma, eh, jina u il-komissarju u koll qabel meta saqsejt il-ġimma l-oħra waqt ismiħ ta' ġifiri trid toqgħod attent hemmhekk dwar l-emenda ta' ċer ġifiri il mekkanizmi tal-użu tal-risk waste adjustment of sovereign debt jew klassi differenti kien hemm dokument ta' ħidma eċċellenti li ħarġ mill-Parlament il-ġimma l-oħra fuq din il-kwistjoni u dan id-dokument kellu x'jaqsam għal fatt li sovrani li qed joħorġu il-monita tagħhom huma ta' riskju zer għal-banek ġifiri dawk il-banek jistgħu jixru dan dejn mingħajr ma jipattu għalija imma din eh, bidlet din jaxa xi ħaġa li għandna nistudjaw dan ir-risk weighting ta' zero għal specialment fil-pajizi tal-zona u li jatuħorġu fil-monita tagħhom. Inti mandekx kontroll li tistampa l monita tijak fil-zona oro u mandekx mandux ikun hemm risk weight zero automatiku. Grazzi. Thank you very much and uh... Grazzi ħafna wissa Filipp. Grazzi ċer u grazzi ta' dan ir-rapport li produċejt u anka l-kompromessi li saru l-ewwel Nixtieq nenfasizza li nistgħu naqblu ma' ħafna minn dan, però għandi għandi xi mistoqsijiet speċjalment fuq kwistjoni waħda li hija l-kwistjoni ta' tassazzjoni illi aħna referejna li hija eh, b'mod prudenti ħafna. Fil-fatt, jekk qed nitkellmu fuq finanzi pubbliċi prudenti, li nista' nirrepeti huwa li din is dan dan din is-sospen din is-sostenibilità irrid nixtiequ narawha fir-rapport mingħajr ma nidħlu wis ġew iżejjed fid-dettall la volja hemm kwistjonijiet li ilna ħafna f'dal kumitat niddiskutuhom dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni ta' CCCTB u daw it-tip ta', ta stazzjonijiet u aħna referina għal daw il-kwistjoniet. Issa li mistoqsija dwar il-punti li mhumiex koperti mill-amendi ta' kompromess. Reċentement nistaqsu jekk għandekx l-intenzjoni ninkludu xi wħud minn daw il-punti jew tikkonsidrawx li dawn il-punti m'għandhomx jitlu fir-rapport. B'mod speċifiku, b'mod eżatt, għandi xi żewġ punti x'inqajjem. L-ewwel għandu x'jaqsam imma sostenibilità tad djun aħna nemnu illi għal politika mikroekonomika biex tkun e, sostenibli di għanda tkun kemm għall imsieħba pubbliċi kif kollha għal dawk privati. U probabilment dan it-tip ta' dejn għandu jiġi msemmi u l-oħra hija dwar id-deficits u s-surpluses, il-flus żejda biex najtek. Aħna nafu li jekk ikonna deficits zejda, allura jkollna surplus zejda u koll. Allura rridu morru situazzjoni bilanċjata u naħdmu fuq iż-żewġ partijiet tas-situazzjoni. U nispiċċa billi ngħid xi ħaġa dwar il-proċess. Jien naħseb li dan hu eżempju fejn nagħmel eh, paragun mal E, kriteri dal-parlament dal-grupp parlamentari ġeneralment jirrepeti ruħu għanna nivvotaw fuqu minn għal man komplu nitkellmu iżjed il għaliex iridu niffaċċjaw l-affarijiet vera reali kemm jista' jkun malajr allura għandna neħilsu minnu ipermettu li ngħid kemm jista' jkun malajr speċjalment e, biex xogħol enormi li jidher li ġej fuqna li jibda minna l-erba. Grazzi ħafna Sofi. ħan nitkellem fil-qosor ħafna. Nirringrazzja s-surfej għal ħidma tiegħu u l-approċċabilità tiegħu. Naħseb għanna naħsbu fuq eh, l-iskadenzi ta' zmin, il-timetable skadenzi ta' żmien għanna eh, fil l-erba għanna task force illi tista' toħroġ b'xi idejat imma l-Kommissjoni li tiġi bl-inizjattiva għanna l-kontribuzzjoni x'namlu fid-dibattitu tagħna. Allura mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ma' dan. Irridu lajna adottaw ir-rapport m'hemmx problema dwar dan u rridu naraw x'qa jiġri wara. E, meta nħassu il-proposta u ċar ħafna li rapporter tagħna se jkollu jiggarantixxi xi tip ta' kontinuità bejn il-miżuri kif edin issa skont il-kuntest tat-trattati xi wħud mill-proposti jmorru lil lien minn dak li qed il-Kummissjoni fi klimi ieħor affajt li qegħdin hemm dwar rappreżentazzjoni esterna tal-Eurozone u l-Unjoni Ewropea, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-IMF il fond Monetarju Internazzjonali, jien naħseb li għandna bżonn inkunu ċari ħafna għana ninsistu fuq il-Eurozone li tkun irrepreżentata fil-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF pajizi li għedin jidru u li jridu jipparteċipaw u l-Europa bżon li kolla eh, il-vuċi taħħa emmek. Il għalix fl-IMF aħna palissa din bil edha fuq in-naħda wara. Allura hemm bżonn sensiela ta' dati u skadenza ta' żmien hemm bżonn li jkun li s-sir, jina tajtu kol xie emendi u l-sekretarjat ma nix bżon għalfej, ma nix bżon, ma nix lok ta' daw iż strutturi u dim il-kams il-konsil u mus nitkellem iktar dwar it-task naraw biex uħorġu, pero naħseb li għandhom joħorġu b'xi ħaġa ħjar minn dak li ħarġet biha il-Kummissjoni. Xi ħaġa li kolax x'taqsam mal-kontabilta hija merħba biha. U l-aħħar punt, ċinu r-wol tal-parlament dwar dan kollu. Iġifiri fil-prezent din li qed naraw u ħafna idejat li qegħdin jiġru li għandhom xaqsmu biex nħallu il-Komissjoni biex tagħmel iktar dak li għandu xaqsamma monitoraġġ, sorveljanza, Systemic Risk Board, il-Komissjoni sa tiżviluppa eh, odod ġodda xiliet ġodda, ruoli ġodda, imma l-parlament, xem il-parlament għandu rwol fija din il-ħagġa li dun Kull istituzzjoni hija eh, it-rispondi għal-parlament. Il-għalix meta jkun hemm problema ma' stat membru, dan għandna niddiskutuha din ħaġa għandna niddiskutuha fil-Parlament. Mhux kwistjoni li noqogħdu għaddejjin pu l-witch hunts, imma meta għandek dan il-Parlament sopra dan għandu jkollu id-dritt li jagħti il-kelm il-fema tiegħu. Ħafna edin imħazbad dan jekk għanna nħarsu lejn it-trattati, allura meta int għandek munita komuni, id-din hija titlob eh, neċessarjament responsabilità komuni. U għahna klin bil-mod kif il-parlamenti nazjonali imxew eh, eh, fuq it-trattati b'mod mhux adegwat daw l-istess trattati li ġew firmati mill istati membri. U pajjiżi wkoll huwa konċernat allura l-idea hi li nieħdu responsabilità imma l-Parlamenti Nazzjonali hemm bżonn jieħdu responsabilità Ewropea tagħhom b'mod iktar responsabbli. Grazzi, Sven. As it's already uh, late, uh... Peress li diġa tard, nixtieq sempliċement eh, nati komment wieħed. Jien inħoss kemm jekk aħniex kapaċi jew le li aħna naslu biex ikollna proposta Ewropea b'saħħitha, naħseb huwa deċiżiv għal kapaċità tal-Parlament illi jwetta ir-wol tiegħu b'mod adegwat. Fil-kamp ta' servizzi finanzjari aħna kellna rwol importanti fil-partijiet kollha, fis-setturi kollha u dan en biex il-proposti jkunu aħjar ċittadini u anka tejjibhom meta ġew analizzati b'mod mhux ideoloġiku. Allura fuq ir-rapporti differenti fejn konna kapaċi naslu għal vuċi għal perspettiva Ewropea b'saħħitha aħna kellna wettaqna rwol pożittiv ħafna. Allura jina nieħu b'mod serju ħafna dak li għal kollega tiegħi Eliza u smajt oħrajn jgħidu Aħna da rajni hu kol fil-dibattiti tal-Komitat tal-Krizi. U s-sorfeo issa għandu rwol importanti ħafna xi għamel. Anka l-Komitat għandu rwol importanti ħafna, illa lix jekk aħna f'xi kwistjonijiet importanti ta' dan ir-rapport nivvutaw skont il-linji tradizzjonali dwar kwistjonijiet mikroekonomiċi, aħna fl axħa tal-ġurnata aħna ħanbattu din il-vuċi il Ewropea b'saħħi li għanna bżonn meta niġu mbagħad għal diskussjonijiet mal-Kunsill illi ma tantx jixtieq li jieħu perspettiva Ewropea b'saħħitha, imma di ħaġa illi, illi nerġa' ngħid li tant hija meħtieġa. Allura jiena neżorta u nagħti suġġeriment il-kollegi kollha tan-naħat kollha biex jieħduha serja ħafna din il-kwistjoni li ju importanti mhux dak li nivvutaw flek f'dan il-komitat imma li jirnexxielna naslu għal soluzzjonijiet illi jagħmlu ta' pont bejn il-linji e, eh, tal-hekk imsejjaħ tradizzjonali xelluk u lemin biex nif niftemu fuq pożizzjoni ta' negozjar b'saħħitha mal-Kunsill u dik li nixtieq jiena naqsam magħkom u nispera li l-kollegi tija li f'da xar eh, ikkollaboraw biex ikollna din il-linja komuni inkella ma nkunux nistaw naslu biex nattwaw u nirrealizz namlu namlu reali ix-xewqat u l-ambizzjonijiet taċ-ċittadini Ewropej li tant nirrappreżentaw. Grazzi, President. Nixtieq ngħid affarijiet dwar affarijiet tal-proċess li sedet sede trid u xi idejat ġenerali dwar l-emendi tiegħi stess. Ovvjament kellna l-kodeċiżjoni dwar is-servizzi finanzjarji eh, fuq ħin eh, importanti imma kif qegħdin xi ħaġa li hija ġdida għalina. Allura issa din f'territorju li huwa ġdid u bħala konsegwenza tint jittamil iktar diffiċli għaliex il-Kunsill jirrealizza bir-rwol tagħna dawn ilhom jafu li aħna għandna rwol fis-servizzi finanzjarji dan il-kumitat imbotta biex nipprovaw jkollna dibattitu ma tantx kien ta' suċċess kemm daqs kemm xtaqna mal-istituzzjonijiet l-oħra fil-punti kollha u fiż-żmien jina nifhem li xiafajt mill milli nagħmlu aħna e, jisom jagħmluha ta' xogħol doppju ma' servizz ta' kriżi imma tajjeb il biex aħna naħdmu fuq dan ir-rapport leġislattiv jiena ma naħsibx li jkun taħtieġa li konna nikkontienu dak kull ma joħroġ mir-rapport jina ma narax għaliex għanna inqassru in xi ambizzjoni li futura li għanna, imma fil-każ din hija xi ħaġa li għandax x'taqsam ma' leġiżlazzjoni għas-sena d-dieħla. Imma li nistgħu ngħidu nagħmlu punt nota u ngħidu li din hija xi ħaġa li għandax li ma' dibattitu li huwa d u li nieħdu xi miżuri oħra ġala darba nkunu gwadanjajna xi konfidenza mal-direzzjoni li aħna qegħdin nieħdu għaliex inkella jina nemmen illi dan ikun xi ħaġa bħal least common denominator. U jekk nidru qudiem il-kunsill nistgħu e, e, naslu b'xi ħaġa li ma tkun ambizjuża xejn. Dawn huma kommenti ġenerali issa dwar elementi in partikolari u li fik tkellmet fuqhom diġà naħseb qed inkunu ambizzjużi hawnhekk ħaġa li m'għandix taqsam biss mal-Eurozone imma li qed inħares jien huwa qed ikollna regolamenti affarijiet illi kienu konċikliċi u dawn il-pressjonijiet mhux se jitilqu sakemm ma jkonix ir-rieda illi nirranġawhom xi darba fil-futur. Allora xxira illi nħarsu lejhom. U mbagħad jiena partikolarment interessata fihom għax dawn huma triggers awtomatiċi li jiġu gradwalment biex Eh, wieħed jinduna jekk pajjiż minn xi fid-direzzjoni ħażina f'dak li għandu x'aqsam ma' budget Dawn allura huma qishom jagħtuna sinjal twissijiet minn qabel dwar xi ħaġa li xej sejra ħażin aħna nafu li kemm il-Kummissjoni u l-Kunsill qed jippruvaw jinfluwenzaw is-swieq biex jipperswadu s-swieq li kollox mhix isew, li kollox huwa sew, li juru fiduċja biex jinislu eh, fiduċja li kollox se jkun tajjeb u li żminijiet bħal preżent iridu joqogħdu kwieti Aħna ma nistawx niddiskutu dwar jekkux se jkun hemm xi ħaġa bħal sovereign default imma se jkun hemm xi mekkaniżmu fuq diskussjoni li jippermetti dawn it-tip ta' nuqqasijiet fis-swieq. Din hi s-sitwazzjoni qegħdin ngħixu fiha illum, kif taħsbu li kif xed iġelkom taħsbu li fi żmien sentejn l-affarijiet se jkunu differenti? allura jina, jina interessata f'affarijiet illi huma automatiċi. Issa jina nifhem illi se tkun pjuttost diffiċli għal biex xi affarijiet bħal dawn isiru fil-meda ta' żmien qasir. Imma jien qed nitlob il-kollegi biex naħsbu dwar dan u biex għalmenu niżguraw illi aħna naraw fil rapportana li l-idea li aħna din nkunu iktar fuq eh, naħsbu għal qudiem mill-problema biss il qegħdin ngħixu fiha permezz tal-LCM. U xi ħaġa li irridu naraw li faċi fi żmien 10 snin nevitaw li jiġru daw l-affarijiet u mhux nikkonċentraw biss fuq il-problemi attwali. U issa nerġa' lura għar-rapporter wara li jett il-kommenti tijaj. Grazzi. Brigad. Grazzi ħafna. Nishtin nirringrazzja il-membri kollha għal kontribuzzjonijiet kollha nibda billi naqbad fuq dak li għal wieħed mill-kollegi tiegħi dinja għandi responsabilta ħaf kbira fuq spallija biex nejda b'mod amikevoli. F'dak il-kontatti li kelli ma' Shadow Reporters, staqna noħorġu pozizjoni ibsa. Dinja kwistjoni politikament eh, sensittiva mux biex it-teknikalità tagħha dwar supervizjoni jina smajt mid diversi shadow reporters, illi u medin jaċċettaw. Daw, hemm dawk il e, pero maħniex mija fil-mija naqblu hemm min jippreferi mod hemm min jippreferi ieħor hemm min pereżempju jippreferi l-istituzzjoni ir-rwolijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej f'daw differenti hemm min irid ċerti approċċi u hemm minnu kontrarju għal daw. Minnom il-koll jina rċifejt uh, eh, feedback pozittiv dwar il-rapport u nemmen li wasalna l-pozizjoni komuni li tkopri eh, daw id-differenzi kollha u naħseb huwa pjuttost prattikabbli illi, illi kemm ixxelu kull lemin li dijat tagħhom poġġuhom flimkien u għedin nagħtu sinjal e, b'saħħtu f'din is-sitwat punt delegat. Allura jiena se nitħaba tal din il-pożizzjoni sa meta naslu għal-votazzjoni. Jien ukoll nixtieq ngħidilkom Filipp u Slovin semmew dan il-punt li hemm xi ideat li ma ġewx imdaħħla inklużi fl-emendi proposti u e, peress li jimma semmejtomx ma jfissirx il jina kontrarju għal-jom. Sempliciment huwa kas illi daw għadhom ma ġewx imdaħla. Issa dwar il-mekkanizmu li għadu kif ġim semmi jina għandi xi miżuri għad medda ta' żmien qasir, xi wħud minn dawn il-miżuri jistaw fil-fatt iwasluna biex nimmaġinaw il-ħtieġa l-futur xi emendi attrattat, attrattat. Għalek podġejtom eh, f'termini differenti, hemm xi punti li nistgħu napplikawhom issa, imma oħrajn għalija tridu jiġu studjati, evalwati. U għatman u jimman di lebda problema, assolutament, bl-ideja li noħol u perjodu fir-rapport. Kifet qabel nixtieq li dan ikun ċar ħafna. Issa l-punt u li hemm differenzi dwar rakkomandazzjoniet wieħed u tnej, speċjalment meta niġu għal pwijoni tas sanzjonijiet u dwar iva jew jekk hemmx b'mod mekkanizmu automatiku xi jkun ir-rwol tal-Komissjoni. Permettu li ngħid hawnhekk li l-Parlament diġà għandu xi forma dwar dan. fir-riżoluzzjoni tal-EU 2020 tal-plenarja u iktar reċenti fir-rapport ta' kriżi Aħna dat kellimna fuq fil-passat u naħseb li r-rapportana jista' ikompli minn dawn l-eżempji tajba. jiena minix inkwitat fuq il-forma il-possibilità ta' pożizzjoni komuni dwar dan. Imma nixtieq niċċara li hemm pożizzjonijiet kontradittorji u fost, fost daw fost il-familji grupp politiċi u anka fiħdan f'kull familja politika u int ikollok prova ta' dan, tista' tara dan meta tara l-proposti li ġew ippreżentati. Unbad dwar kif naqsmu il-Eurogroup mill-Istati Membri l-oħra, naħseb li idea ta' governanza ta' applika 27 stat membru, ma ovvjament daw irridu jkunu forma ta' regoli eh, partikolari tal-Eurogroup. U dan japplika u koll jek inti taqra il-rapport. Mbagħad dwar l-importanza dwar din li ma li jkun eh, ftejim ta' tkabbir jina dejjem li biex dan ikun eh, patt ta' tkabbir kif tikbel l-ekonomija aħna nkunu iktar f'pożizzjoni aħjar biex nuħol olimpijegi minna ħatija jimmandi lebda problema li nesprimi din l-ideja fil-rapport. Un dwar l-Eurobonds, Anka hawnhekk. Is-Sur Barroso, il-President tal-Kummissjoni, eh, qabel ma' din il-pożizzjoni meta kienet juhu sen fid-dibattitu dwar ta' diskors ta' diskors tal-Istat tal-Unjoni. Aħna għandna bżonn inħarsu lejn mezzi futuri possibbli biex naħdmu fuq dan. Lejn dan u fl-axħar dwar tassazzjoni. Issa jina naqbel illi l-spending revenues rridu jkunu sostenibli, rridu nistabilixxu b'mod kaut x'ħajkun kif ħajkunu l-pjanijiet. U naħseb li meta niġu għal tassazzjoni huwa possibbli u għanna proposta dwar dan naħseb huwa pos ikun possibbli naslu għal pożizzjoni komuni. Għal darbohra nżommu f'moħħna il-pozizjoniet tal-familji politiċi huma diffiċli biex nirrikonċiljaw, ma mhux impossibbli. Allura anke hawnhekk neppella ix-shadow rapporters u dawk il-membri li prezentaw emendi biex jippermettu sens komuni biex iġibna flimkien għal pożizzjoni komuni u nixtieq laħ punti ieħor dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew biex nissimplifikaw l-affarijiet jinnemmen li l-Parlament u għal-wol tiegħu li jistudja mill-qrib il-governanza imma iktar mill nkunu parlament, bżon li nkunu iktar Ewropej. Għandu jkollna e, rwol prinċipali u ċentrali f'din is-sitwazzjoni. U bekk il-parlament ikun jista jistudja mill-qrib e, e, dawn, dawn il-budgets u jkun jista jkun f'pożizzjoni li jieħu parti fid-dibatt ikollu bsem fid-dibattiti ir-rwol tal-Parlament ikun imsaħħaħ u jkun iktar importanti u relevanti f'dan is-sens u ħaġa li hija prattika ħafna. Emmemendi minn diversi gruppi illi miexin lejn dik id-direzzjoni. Allura jien naħseb li nistaw inwessaw il-konsensus tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mal-rwol tal-Parlament dwar governanza ekonomika u fuq kollox fuq dak jista' jkollu rwol differenti minn dak li kellna sissa bħala Parlament. Naħseb aħjar nini għafemmek, qed jgħid il-kellim, però ngħid li jiena E, fiduċjus li nistaw naslu għal pożizzjoni e, ġenerali tal-pala parlament u ninsisti fuq l-importanza ta' kull wieħed u waħda minna biex dan namluħ possibli. Grazzi. Grazzi ħafna. Allur għadna fuq l-iskeda għal votazzjoni tal-4 ottubru nittamaw il-5 ottubru u l-plenarja għal għattieni għall-Ottubru 2. U issa nazlu naslu għall-aħħar punt tal-aġenda llum e, proposta dwar għajnuna tal-istat biex tifaċilita l-eluq ta' minjeri tal-faħam li mhumiex kompetittivi. U il-persuna nkarigata ir-rapporter u huwa Bernard Rapkej. Ich mal. forse nistennew xi ftit sakemm jikkalmaw. Tikkalma l-atmosfera hawnhekk. Iva, grazzi tassew, Signora President. Fl-2002 Komunità Ewropea tal-Famulat sar wafqet teżisti wara 50 sena ta' eżistenza. Dak iż-żmien għal-bosta raġunijiet. Is-sussidi l-industrija tal-faham kellhom jingħataw għafas ta' tranzizzjoni. Aħna adottajna eżenzjoni għal faham sal-31 ta' Deċembru 2010 Dak li għamilna huwa illi neħu il-test mitrattat tal-komunità tal fahmu tal-arazzar liktar żewġ forum partikolari ta' sussidju, sussidju għall-elu u sussidju għall-produzzjoni. Raġuni li xet ngħid dan, Sinjora President, hija illi issa qegħdin dejjem nisimgħu illi dan kien arranġament li kellu lan illi jieqaf. Ma jibqax hemmhekk. Ma jibqax jeżisti. Kien seta biex nalqu l-affarijiet iżda le ma kienx hekk. Iwa kien hemm data ta' skadenza aħna waqqafniha apposta stabilli xejni apposta għal 8 snin. Kien hemm sentenza li ġiet mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fejn is-sussidi kellhom jitnaqsu gradwalment. Kull reġim ta' sussidi kellu jkollu data ta' skadenza ta' tmiem. Hemm min kien qed jissuġġerixxi skadenza bejn 5 15-il sena u aħna iddeċidejna illi tkun dik ta' 8 snin. Dana minni għaliex il-sentenza tal-qorti kienet timplika illi lebda reġim ma jrid ikun f'postu għal aktar minn 10 snin. Dan qed ngħidu fid-dawl ta' dibattitu attwali li dan huwa reġim biex jala darba dejjem l-industrija tal-faham. Jiena kont rapporter fil-komitat Ekon Jiena kont membru sħiħem issa jiena sostitut u jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuni din l-opportunità biex inkun rapporter f'dan is-settur. Il-proposta tal-Kummissjoni issa tirreferi għal sena 2014 bħala il-data ta' tmiem ta' skadenza Dan tamlu bazi tal-idea li l-settur tal-minjer tal-faham sussidjat fl-Europa jista jgħin f'dak li għandu x'jaqsam il-responsabiltajiet Ewropej marbuta mal-klima. Ekk nistgħu nifmuha l-aktar minħabba li aħna ser nkun qegħdin nitkellmu dwar faham importat. F'ħafna mill-istati membri hemm faham minjieri tal-faham li mhux sussidjat u dan ma jkunx kopert. Punti ieħor marbut ma' dan huwa illi ċertu persuni ma toġobomx l-idea tal-għajnuna mill-istat huwa minnu illi trattat jara l-għajnuna mill-istat bħala xaġa inammissibbli ma dana kollu hemm bosta eżenzjonijiet u jiena dan qed ngħidu għaliex il-proposta tal-Kummissjoni ta' data ta' skadenza li tkun dik tal-2014 fl-opinjoni tiegħi hija proposta illi m'għandix bażi, hija bla bażi. Għallin inqas fl tal-impatt tal-Kommissjoni ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni. Infatti l-evaluazzjoni tal-impatt jimplika xi ħaġa simili għal dak li qed ngħid jien. Għal dastant, wieħed mod ġustifikabbli jista' jgħid illi data ta' eh, skadenza tal-2014 li t-tik inqas minn erba' snin disponibbli huwa żmien arbitrarju. Il-punti msemmija, il punti kollha msemmija fl-evalwazzjoni tal-impatt jissuġġerixxu infatti perjodu ta' żmien itwal mhux indefinit imma itwal, pereżempju, hemm il-punt illi hemm xi stati membri mhux ħafna, iżda hemm xi wħud. Pereżempju din kwistjoni kbira f'ċertu reġuni ta' ċerti stati membri. Hemm ċertu reġuni, hemm ċertu stati membri illi jekk jgħalqu l-industrija ta' 2014 toħloq ilhom ħafna problemi soċjali. Nis illi jina taw essenzja bil-massa dan jista' jiġri f'pajjiż il-Ġermanja ma wal kasu ukoll ta' Spanja, Rumanija u anke xi pajjiżi oħra. Iktar ħaġa li dejjaqni hija l-Kummissjoni faslet evalwazzjoni tal-impatt. Tajjeb, li wieħed jifmu u li waċar iżda id-deċiżjoni illi ħal kulleċ kienet deċiżjoni li ma segwix il-loġika tal-evalwazzjoni tal-impatt. Iżda aħna nafu l-Kummissarju Almunja daħal fil-kamra u f'moħħu kellu data differenti l-2018. Ir-regolamentazzjoni attwali marbuta ma' sussidi tgħid illi għandu jkun hemm perjodu ta' żmien moderat tnaqqis gradwali fis-sussidi. U evalwazzjoni tal-impatt issegwi l-istess loġika għal daqstant mm, m'għandniex għaliex ma narġawx nirrepetu l-istess ħaġa. Iżda il-problemi li qed nitkellmu dwarhom huwa problemi reġjonali u hemm diżordni ekonomika u soċjali jekk il-perjodu ta' żmien ikun qasir wis u l-bidliet isiru ħesrem. U għalhekk il-proposta tiegħi hija li nibdlu d-data mill-ewwel ta' Ottubru 2014 sa 31 ta' Diċembru 2018. U apparti dawn il-bidliet hemm bżonn ta' miżuri tekniċi wkoll. Il-proposta tal-Komissjoni hija msejsa fuq l-evaluazzjoni tal-impatt iżda jekk naraw eh, nħarsu lejn Ottubru, l-ewwel ta' Ottubru 2014 er- bħala data ta' tmiem dawn ma' 45 xar minn Jannar tal-2011. U f'dan il-perjodu ta' 45 xar hemm 3 xhur fejn hemm tnaqqis ta' 33%. Din il-ħaġa ma tagħmel sens b'mod matematiku, ma treġġix. Lanqas il-Kummissjoni ma tistax telep ir-regola tal-matematika. Ovvjament ikun hemm tnaqqis gradwali dan huwa rekwiżit tal-każistika tal-sentenza tal-qorti tal-ġustizzja. U għalhekk jiena għażilt tmien snin u minimu ta' 10 fil-mija. f'ċertu snin it-tnaqqis jista' jkun iktar minn 10% iżda f'daqqa Dan japplika l-qafas ġenerali u hija xi ħaġa li ma toħloġ daqshekk problemi f'dak li għandu x'jaqsam l-impatt fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-proposta tal-Komissjoni wkoll fi affarijiet illi jiena nappoġġhom. Ma sib l-ebda problema fihom. Iżda f'dan il-kuntest ma jagħmlux sens. Per eżempju, il-pjanijiet ta' elu u il-pjanijiet ambientali biex ma jkunx hemm ipadda sekk b'saħħtu jiena ma nsib l-ebda diffikultà li nappoġġhom. Issa dan ma jridx applika biss għal produzzjoni fl-istati membri, produzzjoni li sussidjata. xi drabi jkollna produzzjoni fuq skala ħafna ikbar illi ma tkun sussidjata fl-istess stat membru. U għalhekk din teħtiġilha regolamentazzjoni partikolari u mhux din dan ir-regolament ta' block exemption. Allura jiena rrid estensjoni sal-2018 u mhux regolamentazzjoni attwali ta' block exemption. Jiena ma nasibx li s sussidi ser jispiċċaw ta' bil-ħafla 2018 u għalhekk dan għassal għal xi emendi biex eh, sir distinzjoni bejn minjeri li huma sussidjati li huma kompetittivi jew mhux kompetittivi. xi drabi s-sussidi jkunu mfassla biex ikun hemm il-kompetittività. Jekk se nibdew nagħlqu u l-minjeri kompetittivi, minjeri li saru kompetittivi, din ma tidillix bħala xi ħaġa ġusta, għalhekk jien għamilt differenza bejn minjieri tal-faham kompetittivi u minjieri tal-faham mhux kompetittivi. Jina u iddeċidejt illi nieħu tlet konsiderazzjonijiet mir-regolamentazzjoni attwali illi għadhom marbuta mal-analiżi ta' kemm huma plawsibbli li intom tistgħu taqrawha mill-analiżi tal-impatt għalkemm mhux ċar jekk din hijiex minna jew le. uħut minn dawn l-affarijiet huma implikati fil-proposta tal-Kummissjoni u għalhekk ta' min jitkellem dwarhom. Jiena naħseb illi din ser tgħaddi għall-plenarja ta' Novembru. Trid tgħaddi għall-plenarja ta' Novembru għaliex irridu nieħdu deċiżjoni fil-Kunsill tal-Kompetittività fl-10 ta' Diċembru. Dawk illi din ma jridux isseħħ ser jippruvaw jitfawa taħt it-tapit. Għaliex aħna neħtieġu eh, set ta' regoli ġodda sal-aħħar ta' din is-sena. Għaliex din ma ssir ser ikonna sitwazzjoni fejn mill-ewwel ta' jannar 2011 kull tip ta' jnuna mill-istat tkun illegali. Aħna ta' ħaq neħtieġu Eh, regolament speċifiku għas-settur u din trid tkun lesta sa' Novembru. Dan ifisser dan nivvutaw fil-Kumitat fil-bidu ta' Novembru. L-iskadenzi l-oħra mbagħad jistgħu jiġu wara illi aħna natmu din id-data. Segretarjat jista' jaħdem aħjar għalina. Jiena naħseb li 9 ta' Novembru kun tajjeb li nivvutaw, nistgħu nivvutaw qabel. Kienna namlu diskussjoni fil-ġimgħa ta' wara ma dan mhuwiex possibbli issa. Għandna bżonn kien ser kien hemm dibattitu l-ġimgħa d-dieħla imma dan mhuwiex possibbli. U għalhekk irdu nsibu modi oħrajn kif namlu skambju tal-opinjonijiet tagħna dwar l-emendi. Grazzi. Grazzi tassew. Kif għal rapporter dwar il-kalendarju, la bosta kalendarju li għandi hawnhekk huwa illi ikonna skadenza ta' prezentazzjoni tal-abbozz li tkun ta' 5 ta' ottubru, skadenza elementi 11 ta' ottubru, l-konsiderazzjoni tal-elementi 26 ta' ottubru u nivvutaw fid-9 ta' novembru. Biex din tasal fit-tieni plenarja ta' novembru. Ek insabu l-affarijiet palissa dwar il-kalendarju li huwa propost. L-Onorevoli Langen, nixtieq jitkellem. Iva, grazzi tassew, President. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar il-kompetittività permess ta' l-użu ta' risorsi nazzjonali u mhux Ewropej. Kif qal ir-rapporter l-azliet li kellna fil-Kummissjoni kienu sitta Mbagħad kellna r-riżultati, konsegwenzi Issa din naraw rakkomandazzjoni ħames rakkomandazzjonijiet minnaħa tal-Komissjoni għal programm fuq 10 snin għall-ellu tal-minjeri tal faħam huma qalu illi din kienet l-aħjar soluzzjoni. Iżda, aħna nafu kif ċara dan kollu kien fil-Komissjoni illi aħna rajna illi l-iskadenza tal-2018 ma sabiċ maġoranza allura u ma deċidew li jazlu l-2014 para skadenza. Madanna kollu, din mish l-aħjar ħaġa possibli li għaw dinja ma tħaris li l-aspet soċjali. Reporter tkellem dwar dan għanna abbozz li għadu ma tradott. Iżda, jina naħseb il-kwistjoni ta' kif aħna nistaw nindirizzaw dawn il-mittelf post ta' xol ferba stati membri tal-Unjoni Ewropea, kif nistaw nitrattaw, kif nistaw noħorġu buzu ta' sussidji bilanċat soċjalment, jina naħseb li din il-kwistjoni ma nistawx nitrattaw minnaħa biss tal-CO2. Jekk inti ma triċi li kollok il-minjeri tal-faham sussidjat għaliex mhumiex kompetittivi, mela allura għandek il-faham illi qed jidħol l-importazzjoni. U din ma tistax issir taħt il-politika marbuta ma' CO2 għal daqstant irridu nużaw risorsi tal-enerġija li għanna disponibilità tagħna għalhekk neħtieġu tnax il-proġett pilota dan rajnieħ fih dan il-Kumitat tal-Industrija. U dan irtisir biex inkunu nistaw nabdu u naħznu is co 2 Irridu nitrattaw din il-problema fl-istess waqt. Kif nistaw namlu progress kellna eh, din l-estensjoni sal-2018 u mhux 2014 u fil ġermania aħna hekk għamilna fil-liġi, hekk ktibna nistgħu morru li l minn dan. Il-Kummissjoni ratu koll l-għażla rakkomandazzjoni numru sissa li jfisser extension ta' 10 snin. Iddu naraw iż-żewġ pilastri u naraw li ma wieħed minnhom ikun l-aħjar wieħed. Jekk il kummissjoni taċċetta suġġeriment tal-2014, jina naħseb li dan ikun l-aħjar mod kif aħna nimxu il-qoddim. Naħseb li maġġoranza favur dan fil-Parlament. Għal-dastant jina naħseb illi dan huwa l-aħjar mod kif nsibu l-maġġoranza fil-Parlament fil-Kunsill biex ikonna l-aħjar soluzzjoni hija aċċettabbli soċjalment. Hija sitwazzjoni pjuttost partikolari. Jiġifieri dwar il-kompetittività jista' jkun li l-Kummissjoni m'għandix l-aħħar kelma iżda dwar il-bqija jiena naqbel ma' dak kollu li qal ir-rapporter. Filip, grazzi President, jina ser nżon fil-qosor. Kif tista' timmaġina aħna maħniex kontra sussidji mill-Istat, dan mhuwiex il-punt, iżda aħna mħazba, inna mħazba minħabba illi s-sussidji qegħdin iniġġu l-industri dawn huma industri li mhumiex parti mill-ekonomija tas seklu 21. Il-mistoqserdu nistaqsu l nafusna hija iwa għanna dawn il-sussidji pubbliċi u ma flejes pubbliċi li ser jintef. U ma nof u għam darbtej, nistaw u għam darba biss. Issa l-kwistjoni hawnhekk hija x'inhi l efficienza ekonomika ta' dan kollu. Kif aħna qegħdin niżguraw postijiet tax-xogħol sostenibbli fl-Ewropa billi aħna nużaw dawn il-flejjes. Dan rajnieh fl-industrija tal-vetturi wkoll inna natu biljuni ta' flejjes idun l-industrija minna l-ebda kondizjonijiet, iżda issa edin naraw illi hemm pajjiżi emerġenti illi edin jinvestu ħafna fil-teknoloġiji ta' seklu 21 u aħna għadna. Nirranġaw l-affarijiet tagħna. Qegħdin natu l-flejjes tagħna pubbliċi lill-industriji illi nafu illi ser jispiċċaw xi darba oħra. U biex ikun hemm ċerta effiċenza ekonomika tal-flejes li nofqu, aħna maħniex konvinti illi dan huwa l-aktar mod għalli kif aħna nofqu l-flejes tagħna biex nimxu l qudiem Għal darba oħra din mhix kwistjoni li aħna qed nirrifjutaw illi nofqu l-flus, imma illi nibatu dawn il-flus fl-aħjar postijiet. U għalhekk jiena nilqa il-proposta tal-Kummissjoni biex ngħid iva aħna ser nimxu lil minn din il-direzzjoni imma din hija deċiżjoni li l-Istati Membri rdu jieħdu aħna qegħdin nitfgħu l-investimenti tagħna f'industriji illi ser ikunu ta' suċċess fil-ġejjin id-dan huwa il-punt li xtaqt nagħmel li kolli ngħid li ser kolli nitlaq issa skużawni ta' dan ma nistax nisma' dak li ħajjajt rapporter imma dan se niddiskutuh fil-jiem li ġejjin. Fadlinna ħames minuti. onorevoli Simon. Iva, grazzi tassew. Jina naħseb illi il-koll naqblu illi aħna rridu nimsu lejn enerġija illi tħares l-ambjent. Naħseb illi il koll naqblu illi dan irrid isir binqas sussidji u mhux iwassal għal aktar sussidji. Aħna hawnhekk ninsabu interessati fil-flejjes Ewropej. Jien għadni kemm ġej mill-Kumitat Reġjonali fejn aħna kon qegħdin nitkellmu dwar kif nistgħu nonfqu il-flus tagħna fil-ġejjieni. Issa hawnhekk jekk ninsew il-problemi tal-ġejjieni jekk inwarbu postijiet tax-xogħol u nindirizzaw il-bidla strutturali, irdu nistaqsu li nanfusna kif se nħarsu għal dan kollu. Tieni kwistjoni marbuta mal lajnuna mill-istat li kif qal Bernard Rabkaj ma rridux ninsewa tinsab fil-proposta tal-Onorevoli Rabkaj fejn huwa jitkellem irridu nibnu ċertu kisbiet. Jekk aħna rridu nkunu fuq qudiem f'dak li għandu xaqsam it-teknoloġija ma nistgħux ninjoraw il-kisbiet tagħna fis-settur tal-faham. Aħna ser jkomplu ser inkomplu jkollna bżonn bażi ta' minjiri tal-faham fil-ġejjieni. Fil-ġejjieni ser ikonna situazzjoni fejn fid-dinja il settur tal-mini tal-faham ikun għadu emmek u ma nkunux nistaw namlu aktar favur l-ambjent. Issa l-aħbar ħażina hija li jinsa jkolli nitlaq fis-sitta u nofs. Ixtieq jitkellem l li Nidrast. Iva, jena indunajt li eh, sari kollok titlaq jena naqbel ma sullan breħt illi madu xaw. Jina nifem illi aħna nistaw nissussidjaw l-elu tal-minjeri tal-faham. Intraprizi nfusum ma jistawx ikopru l spejjes ta' tħaddim tagħhom l-iktar minħabba eh, ċertu limiti li għandhom. Jiena naqbel mal opinjoni ta' Sullajnen illi hemm bżonn ta' koordinazzjoni mal-programmi nazzjonali. Jiena ma kellix ċans ma stajċ naqra il-rapport għalix ma ċefejtux bl-Inglis u għalek ser kolli noqot fuq dak illi eh, għal l-onorevoli Rabkaj bil-fom jek fimtu sew huwa rrit illi jitneħħa artikolu 3 b. Ek fimtu tajjeb jekk jitneħħa dan l-artiklu jista' jkun hemm illi jkun hemm għajnuna l-2014 sal-2018 imma jkun hemm rekwiżit illi l-minjieri tal-faham jingħalqu. Jien nixtieq illi tiċċara li din il-kwistjoni. X'inhuma rekwiżiti għall-eluq? ser naddi l-mikrofonu li rapporter għal ħar zewċ minuti. Onorevol Langen, le, mhix l-istess d-merijiet tal-President mm, mhumiex biss marbuta mal-cocktails li konna. Għandi affarijiet oħra għax nagħmel. Eh, dispjaċini għal-kelliema l-oħra ma ser konna nagħlqu fil-ħin. Kjoġbok onorevol Rabkej tista' tala, tista' wieġeb għanna opportunità għal prezentazzjoni tal-bost ta' rapport dan din hija l-ewwel dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet mhijiex prezentazzjoni tal-abbozz. Kjożbok onorevoli Rabkej. Le, jiena mniex nissuġġerixxi li aħna inneħħu tlieta be. M'hemmx li taqgħu tlieta be, Tlieta paragrafu A jew B jiena m'iniex ser neħjihom l-ebda wieħed jina ser nibdel id-data fuħet minna. Iżda l-loġika ma nbidlitx. Imbagħad dwar il-pjanijiet ta' elu jina naħseb illi dawn kiku diġa maluqa kiku mhumiex kompetittivi. Aħna ma rridux nissussidjaw xi ħaġa u mbagħad ikonna distorsjoni tal-kompetizzjoni jew nagħtu sussidji fejn eh, ma ċem bżonn ta' sussidji. Neċħaġa ħaġa li żejda li żitt. Jiena rrit niċċara dan il-punt se nitkellem mal-kollega tiegħi dwar dan għaliex hemm żball fundamentali li qed isir hawnhekk. Huwa jgħid illi l-faham huwa xi ħaġa tal-passat dan jista' jkun il-każ iżda aħna fil-ġejjien is-ser inkunu neħtieġu il-faham u l-Onorevoli Simen kienet jitkellem dwar dan l-aktar l-importanza tal-faham dan ser ikollu dejjem aktar importanza fuq ix-xena dinija, fix-xena dinija. Għaliex il-gas u z żejt qatt ma kellhom impatt fuq il-ħtiġijiet tal-faham. U din se tiġi xprunata aktar mit-teknoloġija u l-progress marbut ma' teknoloġija. Le, minni se neħi dan l-artiklu. Sen biddel id-data biss, narfu li lajn n-tkellem dwar xar snin. Oriġinarjament jiena kont sibt li ndaħħal dan il-punt imma baftakart il dibattitu li kellna dak iż-żmien u qed li ma jridx ikun hemm eh, snin li għandhom żewġ ċifri u l-onorevoli Issur Almunja għala wkoll din il-ħaġa fil-proposta tiegħu. Din ma ftemeċ eh, tajjeb fil-ħdan il-kolleġ inażilt l-2018 bħala skadenza u zgurajt il-Kummissarju tal-Kompetizzjoni tal se seta' jikseb appoġġ hawnhekk. Jien oriġinarjament kont ħsibt dwar l-2020 Iżda għażilt 2018 kien fil-Kumitat Reġi fejn Is-Sur eh, Simon suġġerixxa l-2020 ukoll u naħseb dwar dan irnaġgħu nitkellmu darb'oħra. Xi ħadd jixtieq jitkellem? Le? Der li smajt il-xaħat jieċa kelli nala il-lista tal kelli ma konċ l-unika persuna li ma stajx titkellem kif qed seru kem opportunita oħra. U għal daqstant, għallum il-laqa hija maluqa, grazzi.